dwar il-konsiderazzjoni tal-emendi fuq il-sostenibilità fuq perjodu twil tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra għandna 162 emenda. Ħanaddi il-kelma lir rapporter Is-Sur Huang Nok. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena l-ewwel neċ taqt nirringrazzja li shadow Rapporter kontribuzzjonijiet tagħhom u anka il-162 emenda li huma kostruttivi u interessanti immens. L-ekonomisti u l-membri ta' dawn ta' dan il-komitat ta' dejjem dibattitu jaħraq bħalissa. Il-rapport u d-diskussjonijiet tiegħi mal-shadow reporters huma maħsuba fi spiritu ta' kompromess, jiġifieri l-spiritu li użajt biex fassalt il-rapport il-kompromess u importanti f'dan il-kontest speċifiku u li anka konet diskutu l-bira ħwar nofsinaru fil-axja mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-President tal-Eurogroup. Jina nemmen illi f'din il-Kamra illum kollha kemm aħna u li niksbu kompromess fl-interess ta' l-Ewropa u fl-interess tal-popli Ewropej illi ntlaqtu ħażin mill-krizi. Jina nemmen illi huwa ta' responsabilta tagħna illi aħna nagħmlu dak kollu possibbli sabiex naċċertaw illi naċċertaw illi l-istituzzjonijiet Ewropej jkunu jistgħu inidu modell soċjali, modell Ewropew soċjali u jiggarantixxu s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Dawn it-tlet punti li rkupru il-modell soċjali u sostenibilità tal-finanzi pubbliċi għandhom ikunu l-lanijiet il-miri li jmexxuna f'dan id-dibattitu u li jinaqdu fl-imkien fi spiritu ta' kompromess. Jina ma naħsibx li huwa meħtieġ illi konna xi dibattitu wiesa illum, però xtaqt inressa il-kompromess tiegħi li forsi nista' nkan il-ħaq flimkien ma' Shadow Reporters fuq erba punti. Ħafna mill-emendi jidru li qed jissuġġerixxu illi il-makroekonomija tkun li mod li tkun sejra tajjeb u għalhekk e, surplus budgetarju jkun jintnafa fuq it-tnaqqis ta' dejna. Però din e, l-anticyclical policy ifisser li meta jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet kull stat membru għabazi tal-karatteristiċi tagħha kollu l-mekkaniżmu sabiex jappoġġa il-miżuri li jkunu meħtieġa f'dak il-każ, ġifieri hemm żewġ hemm uh, żewġ aspetti sabiex niġġieldu il-proċeduri sikliċi. Hemm l-aspett favur il-rkupru għal meta il-kapaċità uh, ma tkunx qed tiġi utilizzata bizzejiet, punti ħorru li naħseb li jista' jkun hemm opinjoni differenti huwa l-punt dwar l-evalwazzjoni tal-infiq pubbliku jekk inħarsu lejn numru ta' emendi naħseb li jkun possibbli li naqblu li f'perjodi ta' nuqqas ta' utilizzazzjoni tal kapaċità il-miżuri ta' rkupru jitħlu fis-seħħ imma għandhom ikunu evalwati għall effekkaċità tagħhom u mhux favur li uh, nafqu l-flus uh, bla-doċ. Jina nemmen illi mhux il- uh, l-infiq kollu pubbliku fi żmien ta' kriżi kien wieħed effiċjenti u uh, hemm talba għal studji ta' impatt Tilet punt dwar li jista' joħloq uh, opinjoni differenti huwa dak marbut ma' definizzjoni ta' xinija l-ekonomija fi stat tal-kupru jekk wieħed iħares lejn uh, il-letteratura din hija ekonomija illi l-kapaċità ta' produzzjoni tagħha tkun utilizzata b'mod totali u li fil-pratika tfisser 85%. Illum qegħdin bej 70 u 72% kem situazzjoni tal-kupru u il-ċifri għal uh, tkabbir potenzjali għabbaz ta' dan il-prinċipju naħseb illi naraw li apparti mill-risorsi li jistgħu jiġu uh, utilizzati, użati, nistgħu nagħtu bidu wkoll għal politika ta' il-kupru. La darba is serplas eh, terġa' tintlaħaq dan għandu mbagħad jintnafaq fuq it-tnaqqis tad-djun. Punt finali li xtaqt inressaq u li xtaqt ninkludi anka fil-rapport tijaj. Jien naħseb li hawnhekk huwa possibbli li nilħqu ftehim jew forsi anke jkun iktar diffiċli dependi fuq il-kriterji li ser nkunu qed niddiskutu. Jiena jiddirli illi il-Kommissjoni għandha tingħata l-assistenza u teleb il-spekulazzjonijiet eh, prezenti fuq il-djun fis-suq il-Komissjoni għandha tippromovi l-istabilità tal-finanzi pubbliċi, però mill-letteratura naraw illi l-speċjalisti jiddefinixxu il-kriterji ta' stabilità m'hemmx kriterji u forsi aħna nistgħu nidħlu hawnhekk u noħorġu bi kriterja. aħna tnaqblu dwar ehm, politika anticyclical u forsi l-kriterji fil-pat ta' tkabir u stabilta mumiex bizzejja taħna nitkellmu dwar sostenibilta fuq periodu twil tal-finanzi pubbliċi. Deficit eh, strutturali. u l-livell ta' dejn strutturali huma żewġ indikaturi li nista' kriterji nista' nżid fil-patt ta' tkabbir u stabilità. dinja politika ta' makroekonomija li jena nixtieq uh, nresaq il-qoddim u nemmen illi dibattitu tagħna għandu jiffoka fuq dawn l-erba punti ewlenin fejn nemmen illi nistgħu nilħu ftehim. Hemm punti oħra, Sinjora President, imma ma naħsibx li nistgħu niftehmu daqshekk mal-art dwarhom. Grazzi ħafna. Is-sur kuna Hokmark. Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi ħafna lir rapporter. Jiena ħerqan illi nara iktar kompromess, pero xtaqt nisħa u koll illi il-kompromess ikun għandu ikun ibbazat fuq suġġerimenti eh, li rajna minn l-grupp ta' l-IPP u liberali, aħna rajna kustjonijiet eh, importanti ħafna u naħseb il-rapporter għandu jieħu responsabilta sabiex naslu għal konklużjonijiet verament tajbin. Naħseb li għanna bżon namlu dan kollu fil-kontest ta' situazzjoni serja li għanna għoddimna, għaliex naħseb li b'dak li ser namlu issa ser nkunu et eh, namlu possibli illi l-Unjoni Ewropea tkun fuq għoddim mill-lat ekonomiku għasni li ġejjin. Aħna diskutejna wkoll kif eh, nistaw eh, nitrattaw il eh, periodu bej kriżijiet aħna votajna favur strateġiji ċari u sħaqna wkoll illi anka waqt il-kriżi għandna għandu jkun hemm kontroll fuq il-finanzi pubbliċi. Jaxsib kien illi naffaċċjaw il-kriżi bżieda fl-infiq. U naħseb illum nistgħu naraw ir-riżultat ta' dik il-politika li E, f'dawk il-pajjiżi li m'għamxewx ma' din it-tip ta' politika qed naraw problemi kbar. Problemi kbar anka fil-welfare state ta' daw il-pajjiżi. Aħna f'dan il-komitat iltqajna wkoll mal-Prim Ministru Grek rajna riżultat ċar ta' xidri meta għet ma jisomx kontroll fuq il-finanzi pubbliċi. U nafu wkoll li stati membri oħrajn għandhom problemi kbar bl-izbilanċ ekonomiku tagħhom. Memx teddida ikbar milli impatt fuq il-welfare state u l-ħolqien ta' xo impjiegi ġodda fej mbagħad anke jkollok il-finanzi pubbliċi li qed jintnefqu nar kontroll u id-dejn tal-gvern ikun qed jiżdied bil-kbir. Naħseb ir-responsabilità tagħna issa hi li naċċertaw li aħna noħorġu minn din it-tip ta' problema eh, nikkontrollaw dawn id-deficits U naħseb illi anka dak li jiġri fi stat membru partikolari jaffetwana l-kol għalix illum il-ġurnata qed niddiskutu dak li qed jiġri fil-Greċja għaliex qed jaffetwa l ewropa kollha kemm hi l-istess jgħod ukoll għal numru ta' stati membri oħra. Jiena naħseb illi huwa tajjeb illi ir-rapporter qed jagħmel referenza wkoll għal-letteratura, però xaqt infakru wkoll illi jekk għandek żewġ ekonomiji fl-istess kamra naħseb illi minn dawk joħorġu mill aslet opinjonijiet differenti u għalhekk illi aħna bżonn nagħtu ħarsa wkoll ir-realtà. Nħu pjaċi nisma referenzi għal dak li għal sur Kane, pero faċilment, faċli ħafna li għet iżid l-infiq tal-finanzi pubbliċi realtajja mod ieħor kien hemm problemi kbar għall ekonomija Ewropea fis-sebgħinijiet u fit-tmaninijiet u jiena ħerqan li nilħqu ammont ta' kompromess, però dan irdu nagħmlu ħabbażi tal-kriterji li diġà għanna, ma nix għalfejn niddefinixxu kriterji ġodda, diġà għandna l-kriterji tal-patt ta' stabilta' u anka minn din il-kriżi minn dawn il-kriżijiet tal-limna illi wieħed mill-akbar żbalji li għamilna kien li mhux li eh, ma rispettajniex il-kriterji tal-patt ta' stabilta. Il-fattu illi ekonomija ta' stati membri li kienu fuq dimnet fl-ekonomija ma setawx jikkontrollaw tajjeb il-finanzi pubbliċi tagħhom meta ġewwa faċati bi kriżi. Issa rridu naċċertaw illi fl-Unjoni Ewropea ma jkonniex stati membri bi spejjeż kbar għal djun tal-istat illi qed jieħduhom mill-fondi tal- tas-saħħa, tal-welfare u li qed joħon ukoll l-investiment fl-industrija u fil-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Jiena naħseb li din hija problema enormi u anka bħalma rapporter ressa il-każ tiegħu naħseb illi il-metodu tiegħu ser niftħu l-bibien għal eh, deficit ikbar U dan qed ngħidu serjeta kbira għaliex jekk uh, ser naslu għal kompromess nittama li jkollna punt ta' tluq tajjeb uh, minn emendi illi ġew defizi tajba mill-grupp uh, tal-IPP u dak liberali. Jina lest li nħu kompromess fuq din il-bazi, pero xaq nitlob li l-rapporter sabiex jaċċerta jaċċerta illi fl-emendi kunem hemm inkluż ukoll l-opinjoni li jkun hemm kontroll tajjeb fuq il-finanzi pubbliċi u naqsu id-deficit sabiex naċċertaw anke ħolqien ta' impjiegi ġodda. Imħedġeċ ukoll diskussjoni se jkollna għada għaliex nistgħu niddiskutu il litteratura kif ukoll l-opinjoni differenti li għandna. Naħseb li ħajkun proċess politiku interessanti u importanti. Grazzi. Is-Sur Karl Heglund. Grazzi ħafna, Sinjura President, ser nitkellem bl svedi dal logħdu. L-ewwel nett xtaqt nirringrazzja lir-rapporter tax-xogħol tiegħu tar-rapport u ċar li l-koll naqblu fuq it-ħassib dwar l-ekonomija pubblika. Huwa veru wkoll illi dan il-punt nistgħu nersqu leħ minn lati differenti, però il-miri jridu jkunu l-istess. Anka jekk eh, il-bżonijiet ikunu differenti. Naħseb il-rapporter studja l-makroekonomija u suġġett familjari għalih. Fisa mill liberali nista' ngħid li tħassib tagħna u marbut ma l-izbilanċ fil-finanzi pubbliċi. U li għanna bżon li ikon approċ li l-krizi ekonomika minn lat tal-finanzi pubbliċi sabiex is-sitwazzjoni ma tmorx għallar. Nidu naraw anka l-ispejjeż diretti li hemm il-loans pubbliċi fej anka jaffettwaw il-welfare state u f'dan it-tip ta' każijiet fl-Ewropa eh, huwa l-iktar eh, membru dajjef ta' soċjetà li ser jkun qed isofri minn dan kollu. Naħseb li hemm bżonn ta' żewġ żewġ punti li għandhom jittejbu f'dan il- eh, rapport u tajjeb li aħna niddiskutu l approċċ anka tar rapporter sabiex flimkien naraw fejn nistaw intejbu anka bħalma qal il-kellim ta' qabli. Il-grupp tal-IPP u l-grupp ta' naras u numru ta' mendi. u għedin jers u lej kustjoni minn b'approċ daqsxejn differenti. Naħseb irridu nagħtu każ ukoll l-istruttura demografika fl-Ewropa li hija ta' sfida anka meta norbtuha mal-fatt illi għandna bżonn bażi iktar sostenibli għall-ekonomija tagħna na bżonn miżuri iktar stretti. Naħseb il greċja hija eżempju tajjeb hawnhekk. Aħna rbatna l-problema b'mod qawwi mal-fatt li hemm bżonn li nerġgħu noħolqu bilanċ. U mhux minħabba l-fatt illi il-klima hija l-inqas importanti hawnhekk il-fatt huwa illi aħna rridu um, ehm, niproteġu anka il-welfare naħseb illi jekk anka nżommu u dimajnejna liema ekonomija, liema indikaturi u ma fl-aħjar stat jew le miex il-punt ewlieni tagħna huwa ovvju li ma ekonomija mhumiex sejjin tajjeb, naħseb l-importanti hawnhekk u li niggarantixxu s-sostenibilità fl-ekonomija Ewropej fuq perjodu twil. Il-pat ta' tkabbir u stabilta juri illi aħna rridu nilħqu ftejjin bħalma minna fuq il-finanzi pubbliċi fl-Ewropa Mek eh, l-affarijiet bdew imorru ħażin u xaq nirreferi wkoll għall-istrateġija ta' sena 2020 ehm, ovvjament huwa għodda tajba. U imma sabiex nkomplu mixin il qudiem irridu miżuri konkreti, irridu nieħdu r-riskju illi eh, insibu dawn uh, l-istrateġiji ta' ħruġ. U dawn it-tip ta' strateġiji aħna ħriġna b'emenda konġunta ma' Sir Hugmark għaliex irridu nikkumbattu din is-sitwazzjoni. Aħna lesti għal iktar diskussjonijiet ma' flimkien ma' rapporter. Għada u zgur illi ser eh, nkunu f'pożizzjoni li flimkien f'dan il-komitat naħorġu b'rapport illi nkunu saw naħorġu minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Grazie ħafna Sven Gigol dik jaġbu. Ma ressaqniex emendi għaliex eh, ġebitna wis bil-proċess xtaqt nagħmel kumment wieħed Jena nħoss li hawnhekk fil-Komitat fuq il-kwistjoni tal-finanzi pubbliċi. Għanna situazzjoni interessanti fuq naħa. Grupp u individwi jgħidu li hemm problema ġenerali u sa ċertu punt id-dejn pubbliku għu li wis u jagħtu raġunijiet għalfejn din hija problemi. Minn naħa l-oħra rapporter jgħid li qed tilmentaw dwar dan imma mhux qed ittuna kriterji razzjonali xinu il-level irdu nilqu. Il-rapporter kienet jgħid illi mem lebda kriteri oġġettivi pal dawn. Huwa diffiċli ssib dan fil-letteratura makroekonomika. Imma li bidda li dibattitu fih dan il-grupp tagħna kien il-dibattitu fuq il-kontabilità ġenerazzjonali Jek tħares l-inkotabilità ġenerazzjonali għalmenu minnaħa ġermaniza ma tistax biss tħares lejn il-livell ta' bdejn pubbliku jew deficits imma wkoll x'ed nagħmlu bih. Qed jiġi investit dan qed jitpoġġa f'xi tip ta' current spending u ovvjament huwa kruċjali għal punti illi tresqu mill-kollegi hawnhekk x'qed jiġri bil-flus jekk għandek krata ta' investiment baxxa u jekk għadek eh, għandek deficit b'saħħtu għandek problema qoddimek. U sfortunatament din is-sitwazzjoni li ninsabu fija. U għal naqstant hemm kriteri oġettivi li għandna problemi bil-dejn pubbliku bid deficit ma orja wis u minn barra minn barra dan xtaqt ngħid li minn 60, jekk taqrawa fil-versjoni bil-Ġermaniż tinsta ma kemm xejn stramba. Almenu il-mod kifet najdu għanna bżon alternativi u soluzzjonijiet sabiex inżidu il-rata ta' twellit. Għalija hemm soluzzjoniet evidenti għal dan. Però nara emenda stramba. Forsi għanna bżon nirrevedu kemm xejn it-traduzzjoni. <coughs> Uh, okay, uh, thank you. Uh, Sari Esa, Asaya. Kiitoksia puheenjohtaja. l Asaya. rapporter jena naqbel mal-kollegi nordiċi Sor Hoglund mill-Finlandja u Sor Hockmark mill-Iżvezja. U dak li qalu dwar deficit strutturali f'nomru ta' stati membri dak nixtaqsam il-finanzi pubbliċi. L-effetti ta' fatturi demografiċi u l-fat li għanna popolazzjoni dem iktar tixxieħ u ma' fatturi li jimmultiplikaw il kriz ekonomika minn 25 darba. Skont il-Ministeru Finlandiż tal-Finanzi,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 persuni fil-età tal-pensjoni Anzi, l-età tal-pensjoni tiġi estiża bi tliet snin mhux Barra minn hekk, jekk ir-rata ta' twelid tiżdid minn wieħed punt minn tifel u tifla għal kull mara għal 2.3 għal kull mara, dan ukoll fuq il-medda twila ta' żmien se jħalli effett pożittiv. fuq il-medda twila ta' żmien l-immigrazzjoni huwa fattur ulterjuri li jista' iwassal għal tkabbir fil-GDP. Jiena nemmen għal daqstant illi il-problemi strutturali fil-finanzi pubbliċi hemm bżonn jissemmew aktar f'dan ir-rapport. Mhux biżejjed illi ngħidu illi billi nadottaw aktar dejn nkunu qed nindirizzaw kwistjonijiet ta' finanzi pubbliċi fuq medda it-twal ta' żmien. Uh, Pavanx Beres. Grazzi ħafna Provence Beres ikġoba. Grazzi ħafna jiena f'dan l-istadju xtaqt najt li għadak għandu xaqsam l-emendi ta' kompromess nittama illi mixin fi direzzjoni tajba. Zewġ kommenti li xtaqt ngħaddi l ewwel net dwar viabilità fit-tul ta' finanzi pubbliċi. Hemm ħaġa waħda għalina fih dan l-Unjoni Ewropea li importanti u li rridu nitalmu anke bażi tal-esperjenza tagħna. Matul il-kriżi ntqal minn kollox li l-punti fundamentali tal-ekonomija Ewropea ma ħjar minn tal-Istati Uniti u ma se nitlu fi kriżi mbagħad rajna li affarijiet kienu komplikati aktar minn hekk. Madana kollu, għal dak għandu xaqsam il-safety blanket. Din permettit l-għani ma nġustifikaw xar fej konna pjanta kupru fuq livell Ewropew, anka fizin meta l-Amerikani u ċinizi kunet jamlu dan. Rajna is-saħħa, densità u l-effettività ta' dak li aħna nsemmu stabilizzaturi automatiċi illi fil-fatt huma sistemi ta' protezzjoni soċjali b'saħħa, eċetera, eċetera. Fuħut mill-emendi, nista' nara illi għanna riskju illi nimminaw il-provizza tal-servizz soċjali minn ma nafu kif dan jista' jiġi sostitwit mod sostenibbli. Jekk nieħdu l-finanzi pubbliċi naraw illi dawn ma jħallux impetus pożittiv u mhuwiex biżejjed illi niżguraw il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali. Hemm ċertu emendi li ġejjin mill-Kumitat għall-Impjigi li naħseb li għandhom jiġu adottati minn dan il-Kumitat. Dan kien l-ewwel punt tiegħi. Kull tip ta' proposta illi s-servi sabiex iż-żarma sistema tagħna ta' social welfare u li hija konsidrata pala stabilizzatur automatiko hija perikoluża inkluża stabilità tal-finanzi fuq il-medda twila ta' żmien. Mbagħad id-dibattitu fuq il-patt ta' stabilità. Huwa hija ħaġa li edamana hija pendenti. Naħseb li għandna nieħdu il-ħin kollu meħtieġ sabiex niddiskutu dan u għandna nagħmluh b'mod kalm. Għal darbohra rridu nibnu fuq l-esperjenza tagħna. Ma nix ninsew il l-patt ta' stabilità kien emendat fl-2005 sabiex nintroduċu żewġ riformi ġodda. L-ewwel nett kellna l-fera preventiva tal-patt, imbagħad mbagħad tini riforma saret sabiex nibdlu il-kriterji ta' din b'mod differenti u namluħ iktar bilanċat. Ħadd ma tefa' dubi fuq reviżjoni dwar il-patt, kulħadd kien kondent bih, U l-Komissjoni ta' dak iż-żmien li kienet responsabbli għal din reviżjoni kienet impenjata sabiex tinkludi pat li kun rivedut. Ħadd ma tafadu jidu dwar dan, però l-problemi li qed naraw illum huma marbuta ma' punti li għandhom xasuma reviżjoni u għal daqstant għandna nħarsu lejn dan il-punt U stati membri li huma fraħm laħar sovrani li traqsam politika ekonomika juri illi il-pat fih nifsu ma jaħdimx kif suppost għaliex l-istati membri għandhom difikulta jimmobilizzaw il-lat repressiv tal-pat għax diffiċli taqbatu su subajk li pajis ieħor u pajjiżi ma jiġux jirreaġixxu qabel ma swieq jadulom biex jagħmlu dan. Għalek, is-swieq jintervjenu tar wisq. U waħda mill-fatturi prinċipali tal-fat tal li qiegħed fi żona euro, fit-tajpu l-ħażin tagħha li il-vjolenza tas-swieq hija xi ħaġa illi tibda tħossha biss aktar tard fil-proċess. U din hija xi ħaġa l dawk illi abbozzaw ma striħt injoraw. Huma kemm kienu kemm xejn inġenwi għal dak li għandu x'jaqsam l-effetti tas-swi u l fat li so suq jirreġixi tard wis fuq dejn sovran. Aħna rridu l-dan il-pat jaħdem, rridu jkonna din id-diskussjoni ma' kol minu konċernat u nasab tales lejn il-pat, ma tistax li konkludi li dan huwa il-metodu il-ġust. Għanna bżon finanzi pubbliċi li jkunu sostenibli u hemm bżonn ukoll inkunu nikkontrollaw anka il-budgets tal-istati. Però hemm bżonn strateġija illi tiżgura suċċess f'kollinkwa sitwazzjoni. U dan mhux se jinkiseb jekk naplikaw il-patt b'mod ġidu żejjed anke jekk inżidu kriterji. Hija kwistjoni ta' metodi. L-approċċ repressiv ma jħloqx inċentivi għall-Istati membri irridu ntuwom inċentif u għaldax tantem bżon nikkooperaw aktar. Jidispeċini illi tħalt fuq kwistjonijiet oħra li mordu li l-in rapport ma dana kollu li ritnajt u illi xtaqt l-opinjoni ta' kolħat anka dwar il-patt stabilita. Grazie ħafna. Xtaqt nifra li rapporter għal xogħol imwettaq u wkoll għaliex grazzi għal dan ir-rapport nistgħu nibdew dibattiti ġodda, dibattiti ta' natura politika. Pala membru parlamentari fissam il-PP e, jiena naqbel mal shadow rapporter tagħna. U san nieħu spunt ukoll mill-intervent ta' shadow rapporter għanna diskussjonijiet alternattivi ta' natura politika. Kriterji ekonomiċi huma importanti, iva danna fuq, ma danna kollu għanna nizaminaw il-pat ta' stabilita u tkabbir u rridu namlu analizi fuq iż-żewġ partijiet ta' dan il-pat. Tinteressana l-istabilita, però jidher li qed ninsew il-parti li għandha x'taqsam ma' tkabbir ħaġa essenzjali għall-ekonomija Jekk tirrifletti ftit dwar l atwazzjoni fil-fatt tista' tara li fil-Portugal tkellimna ħafna dwar id-deficit u insejna id-dejn pubbliku. B'riżultat ta' dan issana sitwazzjoni illi tħassibna dak l għandu xaqsam il-livelli ta' interessi u anka iż-żieda fit-taxxi fis-snin li ġejjin għax aħna ħadd irtiħalles dan id-dejn. Bla dubju, rridu naraw kif jintużaw dawn il-flus li jiġu mid-dejn pubbliku. Imma rridu naraw ukoll xideja għanna tal-sistema soċjali Ewropea rridu nirriflettu dwar l-efficienza li bija nużaw dawn il-fondi. U hemm bżonn iddefinixxu alternattivi politiċi għaliex hekk illum għandna problema li għandha xtaqsam mal-lat soċjali, tkellimna wkoll dwar id-demografija li hija wkoll problema il-kurva demografika li bħalissa fl-Ewropa il-inqalbet ta' tfuq, fl fl-Ewropa rridu nibdlu din ix-xejra għal daqstant jiena inkludejt mendilin dirizzaw din il-problema. U koll għanatna nandu xaqsam l-spiża publika, l-spiża publika zejda għanna naplikaw miżuri għall-istati membri kollha u mżon namlu analiżi ta' dak illi sar sa' issa. Għandak l-għandu xaqsam l-istrateġija ta' ħruġ jina nemmen illi ma jistax ikollok abbandun illi jisirk minni wisq imma ma nistax naċċettaw illi immorru lilin iż-żminijiet stabiliti u żminijiet ġustifikati. Meta nitkellmu dwar indikaturi għal dak l-għandu xaqsam il-kupru tal-ekonomija, hawnhekk ukoll irridu nibazaw ruħna fuq kriterji ta' flessibilità. Is-sitwazzjonijiet ivarjaw minn pajjiż għal liħor u ma nistgħux noħolqu riġidità żejda meta nitkellmu dwar tmiem il-kriżi. Ħafna drabi wkoll ninsew il-politika fiskali. Ħafna drabi naħsbu dwar il-kompetitività tal-politika fiskali bejn stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Irridu naħsbu wkoll dwar kompetitività ma' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Dan sabiex ikonna tkabbir effettiv fil-ekonomija Ewropea. Għandan stant nemmen illi fil-ġejjini għanna nibbaza fuq solidarjeta u tkabbir illi għandu jkun fattur illi dejjem għandu jkun importanti. Grazzi Sur Bullman. Grazzi ħafna, Signora President. Staqt nikkommenta dwar il-mod kif trattajna rapporti ġi feħdan is-situazzjoni preżenti. U għal unur tiegħi u kien privileġġ li nkomparti minn dal-Kumitat sa mill-1999 qed nitkellmu fuq eh, zmin ilu issa. U e, fl-aħħar 10 snin il-maġġoranza fil-komitat kienet ixxaqleb aktar lejn il-fema illi l-istat jagħmel ħażin li intervjeni. U qatt m'għandu jsir l-iżbal illi nintervjenu f'proġetti differenti. Kuħat kien jgħid li l-GDP kien li wis l-Istati Membri din kienet xaħġa ħaġa illi kienu jaqblu magħha il-maġġoranza f'dan dan il-Komitat. Issa l-pożizzjoni imbidlet, imbidlet meta l-istess forzi politiċi meta spiċċaw fil-gvern statalizzaw il-banek meta konna d-dejn mill-krizi u għamlu dak kollu possibli sabiex jgħatu il-bailout il banek f'din il-krizi u għalek finanzjaw il-ħruġ mill-krizi l-sistema bankarja. Hawnhekk jinsabu l-istati membri illum għandna stati membri bdejn oli ħafna għamenu ħafna mill-istati membri, u din is-sitwazzjoni li feħdana qegħdin naħdmu. Għandna dejn oli, u ħafna stati membri mefux kif se jmexxu l-affarijiet, ma sibx qed neżaġera ngħidlek. Nasib qed nagħmel analiżi preċiża tal-pożizzjoni, allura se jagħmel il-kumitat tagħna. Il-kumitat m'għandux ikompli jinsisti li għandu raġun, imma għandu jipprova ikun kritiku għandu jipprova jmur kontra il-korrent u jkun skomdu wkoll u għandu jevita illi e, jinfiret iż-żejjed u jaħli iż-żmien għalhekk hemm bżonn insibu kompromessi pożittivi. Viżavi dan ir-rapport jiena nipproponi illi nqajmu kwistjonijiet importanti li nappoġġaw punti li jistaw jkunu skomdi sabiex nivvalutaw mill-ġdejt il-wol tal-istat Dan għanna namluħ għalix memħat fil-prezent illi mux għet prova jitaff il-krizi grazzi għall-istat. Nafu x'inhuma l-istrumenti qed juża l-istat biex jiġri il-kriżi, għal daqstant irdu nsibu maġġoranza bilanċata politika permezz ta' dan ir-rapport lejn li jindirizza puntu kwistjonijiet vari. Minar ma natu risposti u dejjem iktar risposti. l onorevoli Klins. Grazie. xtaqt namel kumment għonek fil-qosor ma kontx shadow għalek uh, għatanx kellix naqsam hawnhekk imma hemm il-kwistjoni ta' l-istatu dejn pubbliku nafu li mingħajr tkabbir xira ma nistawx aħna solvu il-problemi li hemm fil-finanzi pubbliċi Anka jekk irnexxielna nigzbu it kabir potenzjal xorta waħda, dan it kabir mhux se jkun biżejjed fis-sitwazzjoni li ninsabut fija eh, rigward il-budget. Il-budgets mhux se nkunu nistgħu nġibuhom jikkonformaw mal-kriterju ta' Maastricht. Jiġifieri mhux qed nitkellmu biss dwar tkabbir potenzjali imma rridu aħna nistudjaw minn minn eh, minn għajn kritika dawn l-spejjes kollha tagħna. F'pajjiżi għal budget 2010 qed inħallsu 50% tas-suq tax-xogħol u s-sigurtà soċjali. Imma dan mhux biżejjed irridu naraw x'nistgħu nbidlu hawnhekk naqbel ma' Sur Gigord Iva irridu nkunu lesti naċċettaw eh, minn ħina liħor eh, l-izbilanċ imma rridu aħna naċċertaw li nkunu qed ninvestu f'affarijiet għal futur li se jwasslulna qatt kabbir u eh, sistema li tkun sostenibbli jekk se nifinanzjaw infi li huwa għal konsum biss din mhix ħaġa tajba, allura rridu nerġgħu naħsbu fuq l-affarijiet. Sur xikluna. L-arloċ eh, ħames minuti tard u l-arloċ liħor erba minuti tard. Forsi kontu taħsbu fuq dan. Grazzi ħafna, Signora Ċe. maġġoranza tagħna nsegwu l-liġijiet mhux għax aħna l-pulizija jew inkella noqogħdu naraw x'irridu nagħmlu imma għax dan huwa sens komun sostenibilità tal-pubbliku rridu nisqu fuq il-prassi tajba u l-ġestjoni tajba. E sostenibilità tal-finanzi pubbliċi Mm, tajba daqs is-sustenabilità tal-partijiet individwali rrid ikollna ta' sezzjoni tajba kemm diretta jew mhux diretta u hemm prassi wkoll u hemm bżonn ta' sustenabilità ta' edukazzjoni, saħħa, sigurtà soċjali u pensjonijiet. Mbagħad hemm ukoll il-kwistjonijiet istituzzjonali bħal pereżempju trasparenza, kontabilità u mm, l-aħjar prattika. Ġifieri ma naħsibx li ir-regoli se jisolvu eh, l-affarijiet ir-regoli jedim memmek għal eh, dawk li jimxu kontra iva il-gvernijiet għandhom pressjonijiet għax aħna nitamli speċjalment fi pajjiżi demokratiċi dejjem hemm il-pressjoni li jintefa iktar u jintaxxaw inqas imma l-maġġoranza tal-istati membri irridu jaraw x'inhu ma l-aħjar prestiġġet jagħmlu sħabhom. U l-emendi f'dan ir-rapport għandhom ikopru din il-kwistjoni. Ovvjament il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni eh, palissa mm, ma tantx dan huwa popolari minħabba il-kriżi u minħabba l-problemi f'xi stati membri, imma xorta waħda ma naħsibx li għanna ninjoraw dan il-metodu, grazzi. Thank you, uh, that's the last of the speakers. Grazzi ħafna, eh, wasalt fl-aħħar tal istatijaj tiegħi eh, tal ma nerġa' ngħaddi mikrofon il-mikrofonu l rapporter inti għandek erba' minuti qabel ma' eh, l-arloċ jgħidilna li huwa l-10 u nofs. Grazie għafna, Signora Cher, nixċi eh, nseraħ ras eh, Shadows, specialment Shadow tal-PPE, xie xtaqt nfisser bl-introduzzjoni tijaj. Jena xtaqt nieħu l-emendi tijak pala punt ta' tluq u l-ewwel żewġ punti kienu bażati fuq qarir eh, li jiena għamilt tal-proposta tiegħek. Huwa possibbli li naqblu fuq il-politika kontra eh, ċiklika jiena iva kull ma kontet namel nirreferi għall affarijiet li kontressaqt fl-emendi tijak u li jett li fil-ċiklu rridu nużaw il-budget primarju għaddejn umbat eh, fl-aħħar parti ta' ċiklu meta l-ekonomija ma tantx qed tagħmel il irridu nintroduċu l automatiċi eh, awtomatiċi. su ukoll eh, tkellem dwar dan il-punt. Insomma, qed tamel li nistgħu insibu xi kompromess hawnhekk. Il-punt liħor li nistgħu naqblu fuqu kif nevaluaw l-infiq fiskali Hemm ħafna fuq xeluk, lamin, ċentru, ġibdu l-attenzjoni li mannix aħna naħlu il-flus pubbliku umbat kienu hemm kwistjonijiet fuq l-infi umbat dwar il-kriteri. Jiena mm, ma sirx membru tal-parlament tal biex nitkellem fuq teorija, le, xtaqt li kunem azzjoni. Dan huwa dibattit politiku meta jiena nifoka fuq il-patt ta' stabilta u li nżidu kriteri jiena eh, qed inħares hawnhekk eh, għandi rispett għal patt ta' stabilta skont il-verżjoni emendat tal-2005 u ħadd ma mm, għalli għandu dubi fuq dan il-patta stabilità tal-2005 jiena naqbel hawnhekk ukoll imma meta ngħidu li rridu nżidu xi ħaġa mal-kriterji Dawn huma vagi ħarġu fit-tmeninijat u dawn kienu għat jikkonsidraw id-dejn eh, ta' l-istati membri mingħajr ma, ma kienem xi teorija partikolari. Iġifiri, mhux qed nitkellem bis fuq li nitkellmu fuq repressjoni qed naraw li ħadd muwet iħares il-patt tal-istabilta dak li għandu xi repressjoni. Imma L-iktar ħaġa importanti huwa s sinjal li nibgħatu l-swieq finanzjarji u f'sitwazzjoni Illum il-ġurnata kulħadd jaraf li s-swieq finanzjarji dawn għamlu valutazzjoni żbaljata ta' xi mill-kriterju u l-fatturi involuti fil-kriżi u llum il-ġurnata l-istess ħaġa tista' seħ bil-kwestjoni ta' dejn sovran. Jekk ninsewa l-moment eh, il-kas tal-Greċja, eh, minnix ċert li Spanja kienet daqsek onesta f'dawn l-aħħar snin l-swi illum qed jispekulaw kontra Spanja. Xinstaw ngħidu dwar eh, l-Aġenziji tal-Credit Rating? Eh, nixtieq li niftħu dibattitu fuq dan, nixtiequ nqajmu eh, li inqajmu l-kuxjenza u nibatu sinjal li swiq finanzjari li kontrament tal ħsib popolari il-finanzi pubbliċi mumiex daqsek katastrofiċi. Jekk qed jużaw kapaċità ta' 70% mela problema ta' nuqqas ta' domanda fl-Ewropa, ma forsi din id-diskussjoni nistgħu aħna e, eh, namluwa nar l-erba. Grazzi ħafna. Mela l-iskeda aħna t-nistennaw li nivvuta fil-Kumita fi 27 ta' April għalli bekk eh, dokumenti se jitressa u din plenarja ta' Mejju ħalli bekk dan ikun les għal Kunsil Ewropew ta' Ġunju. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nimxu għal punt numru 6 fuq l-aġenda tagħna u um, Issa nagħmel se noħroġ il-barra u nsib is-sur Jiġifieri ħudu paċenzja bija f'tis minuti, grazzi. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. Um, we now move on to an exchange of views with Mela, issa se nimxu għal skambju ta' femmit għal ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew, is-Sur Victor Constanzio Dan se jatina eh, indirizz ta' 15 il-minuta umbat nimxu għal mistoqsijiet u eh, mm, ħanimxu bl-istess sistema kif namlu fil-dialogu monetarju ġifiri diġantkom il-lista ta' mm, nis li jixtiequ jitkelmu il-mistoqsijiet. Sur Kostanzio. Thank you very much, uh, Chairman. Um, I am honored. Grazzi ħafna jien onorat li ehm, qed nidher ehm, għal darbohra u dim il-kumitat tagħkom għal dan is-smieħ parti mill-proċess ta' nomina tiegħi l-Viċi Presidenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dera reċenti tija dim il-kumitat ta'kom għal skambju informali ta' femmit kelli l-okkanzjoni, okkażjoni li nati taqsira fil-isqarrija tal introduzzjoni tiegħi il-pożizzjonijiet fuq xi ħut minn problemi importanti li kellhom x'jaqsmu mal-politika monetarja mbagħad esprimejt il-femiet tiegħi fuq in-natura tal-mandat tal-ECB, it-tifsira tat-tieni eh, għan kifem miktub fit trattat il-punti u l-nin tal-istrateġija monetarja, ir-rwol tal-istabilta finanzjarja u l prezziet tal-assi fil-politika monetarja u l-aħħar punti jiena diskutejt il-valutazzjoni tiegħi tar-riskju ta' l-inflazzjoni fil-situazzjoni attwali. Mux l-intenzjoni tiegħi li nkopri dawn is-suġġetti fil-istqarrija tiegħi illum imma minħabba l-importanza tagħhom nixtieq nissuġġerixxi li t-test ta' introduzzjoni bil-miktub ta' l-aħħar sessjoni Eh, jista' jiġi memus mal-proċedimenti preżenti. Illum nixtieq nifoka fuq kwistjonijiet ta' regolamentazzjoni u stabilta' finanzjarja. Kif jiena semmejt l-aħħar darba il-ħtieġa li nevitaw il-problemi fit tħaddim ta' sistema finanzjarja għanda x'taqsam ukoll mal-politika monetarja. Din il-problema tista' tiġi ignorata mill-Banek Ċentrali u mill-peress li l-istituzzjoni finanzjarju huma essenzjali għall-ekonomija u t-trasmissjoni tal-politika monetarja. Il-kriżi reċenti turi il-problemi kbar li settur finanzjarji li sta joħloq bi konsekwenzi kbar għall-ekonomija. Rridu nkunu konxi tal-lezzjonijiet li nistgħu nitalmu mill-kriżi. L-ewwel punt is-settur finanzjarju ma jsibx joħroġ bilanċ wahdu jew jikorreġi l-problemi waħdu. Um, Is-settur finanzjar jista' joħloq kriżi waħdu u perjodi twal ta' eh, tkabbir eh, oli ta' kreditu u dejn eh, jwaslu għal price booms flassi li dejjem mbagħad jispiċċaw fi kriżi, umbat mbagħad l-inflazzjoni baxxa fil-prodotti ta' swieq u servizzi mhux biżejjed biex ikun hemm garanzija fl-istabilta finanzjarja. Is-soċjetajiet tal-bnedmin dawn tal mbagħad insew dawn il-lezzjonijiet ta' spiss fl-istorja. L-imġiba ħażina tal-istituzzjonijiet kbar finanzjarji, dir-regolamentazzjoni u inċentivi li ma kienu xċir dawn ħolqu il-bażi xirqa biex ikun hemm perjodu ta' tkabbir li rallenta ruħu u mbagħad livell ta' għat. Għalhekk, aħna irridu naraw kif nistgħu noħolqu strumenti xirqa. Opinjoni ottimista tista' sera fuq valutazzjoni pożittiva ta' soluzzjonijiet li ġew imresqa f'ħafna rapporti u proposti li imlow il- desk stana ħab il-banki tana ħafna minn dawn ġew adottati permessa proġetti leġislattiva u qed isir dibattitu fuqhom. Issa nixtieq eh, naddi għadd ta' proposti u nixtieq nagħmel xi kummenti fuqhom, ħafna minnkom ta' fuqhom dawn. Nixtieq jiena nagħtikom ehm, il-fema tiegħi fuq l-importanza ta' dawn u mbagħad se nitkellem fuq xi wħud minnhom li naħseb li ma tantx ġew żviluppati jew konsidrati. Mela l-ħolqien ta' responsabilità makroprudenzjali konfidenzjali li għandha x'taqsam ma' istituzzjoni ġdida, dan huwa importanti għax il-kriżi rrid li l supervizjoni mikro mhux biżet meta qed nitkellmu dwar ir-riski li għandhom x'jaqsmu mal-ekonomija. Għad fadal dubi dwar l-istrumenti li jridu jenataw lill istituzzjonijiet li għandhom il-kariga ġdida mbagħad l-introduzzjoni ta' standards li jitolbu iktar u kapital aħjar eh, kif smajna mill-Kumitat ta' Basel u mbagħad it-tnaqqis tal approċċ talità tal-qafas regolatorju permezz ta' sistema ta' buffers kapitali jew provizjoni dinamiċi jew riservi. U meta il-telf eh, tad dejn dan ikun anqas mill-medja, um, irridu aħna nitalmu lezzjonijiet minn dawn. Jiena nipreferi l-provizjoni dinamiċi imma kull metodu huwa aħjar minn situazzjoni li għanna bħalissa. Ir-raba punt u dan il huwa punt li mux qed jiġi konsidrat biżiet fil-proposti li qed isir dibattitu fuqhom il-korrezzjoni tal-bias project tal-standards accountability preżenti li permettu li jkun hemm iktar liħ bi capital gains eh, fi perjodi ta' meta hemm fil-prezzijiet tal-assi kif ukoll eh, ħafna tnaqqis fil liħ fi żminijiet li ma tantx huma tajbin. Minkejja dawn hemm bżonn ta' trattament iktar flessibbli u hemm bżonn ukoll li nintroduċu kunċett ta' economic cycle reserve fl mm, konformita mal-suġġerimenti fir-review ta' Turner li jiġu kalkelati bl-istess metodu tal-punt ta' qabel ġifir punt numru 3 biex ikunem inqas telf. U meħtieġ li nużaw ir rapporti ta' kontabilta biex nkunu nistgħu nevitaw li ikun hemm eh, il- li jinfluenzaw il-prezzijiet umbat jinfluenzaw l-imġiba tal-istituzzjonijiet finanzjari umbat li jemżon ta' introduzzjoni ta' maximum absolute leverage ratio umbat l-introduzzjoni ta' regolamenti dwar il-liquidity ratios kif smajna bil-Komitat Basel umbat il-prevenzjoni tal-izvilup ta' shadow banking ta' settur bħal dan u għanna u koll insaxu l-konsolidazzjoni tal-regoli ta' kontabilità rridu aħna eh, eh, ikonna segurità eh, fi regolamentazzjoni sabiex nevitaw li kunem hemm l-użu ħażin kif rajna fil-obligi obbligazzjonijiet eh, ta' subprime mortgages fil eh, eh, fis-CDOs u il-credit defaults, swaps kienet xi ħaġa terribli u di situazzjoni m'għandix terġa seħ. Umbat bżon u kol li nirregolaw l-Aġenziji tar-rating li dawn wet u rwol negattiv ħafna fil-krizi subprime. Ir-reġistrazzjoni u l-monitoraġġ tal-attività tagħhom kif ukoll it-naħja tal-konflitti ta' interess forsi mhux se jkun bizzed biex nikorreġu il-performance tagħhom. Umbat l-introduzzjoni ta' prinċipi ġodda dwar il-ġestjoni tar-riskju kif ukoll il-salari l-inni gwida fuq dawn biex nikorreġu Um, l-inċentivi li mumiex xirqa. Mela, barra punti erba u dissa ħafna minn dawn l-aspetti qed jiġu żviluppati mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u nkella l-Kumitat Basel skont lini gwida eh, speċifiċi li huma mħejja mill Financial, Financial Stability Board u approvati mill-G20. Jidher li iva il-xogħol dan qed jimxi fit-triq eh, tajba sabiex eh, sistema aktar effiċjenti tiġi kreta. Imma jiena xorta għata nixtieq nifoka fuq xi aspetti li naħseb li huma importanti u li ma naħsibx li u qed jiġu interizzati. Irrid naraw jekk dawn ir-regoli jistgħu jipprevenu mm, li jkun hemm aspetti żejda fil-finanzja u jekk il-funzjoni makroprudenzjali tiġi implementata l-istess mod u l-istess għan. Jiena Eh, naħseb li strumenti bħal gross leverage ratio, il-capital buffers u il-liquidity ratios kif ukoll l-użu ta' pilastru tnejn dawn jista' jkun biżejjed għal dan ix-xogħol. L-istrumenti l-oħra għandhom x'jaqsam mal-problema too big to fail li jiena se nindirizza dwar il-politika makroprudenzjali li eh, fil-pajizi il-kolla l-istituzzjoni se tagħmel eh, it-twissija u rekomendazzjonijiet hemm l-ISRB fl-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kummissjoni u it-tlet rappreżentanti tal-ISA dawn għandhom jaċċertaw li dawn ma jistgħux jisiru problema jridu jiggarantixxu fl-istess waqt il-koordinazzjoni meħtieġa bejn il-livelli mikro u makro. Is-sistema tista' taħdem ħalibek nistgħu nattamaw li l- il-kwistjoni għana mux sir bis tussijiet jew stqarijiet jew inkella dispeċir. Jiena segwejt dibattitu fil-komitat ta'kom dwar li SRB u jek permettu li jiena nixti nisa żewġ punti li naħseb li huma importanti ħafna għal tadim effiċjenti ta' din l-entità ġdida. L-ewwel punt għandu xi qasam mal-bżonn li l-kumitat permanenti jirrefletti l- il-membri tal-Bord Ġenerali sabiex jevitaw li jkun hemm tensjonijiet. Imbagħad it-tieni punt għandna bżonn inżommu il-membri tal-Advisory Technical Committee peress li dan ir wall prinċipali se jkun sabiex jħejju x-xogħol tal-General Board u x-xogħol ikun iktar effiċenti jekk in-nies ikunu dawk li jaħdmu fl-istituzzjonijiet li għandhom il-kariga ta' regolamentazzjoni u supervizjoni jekk intkom tħassbu li hemm bżonn ta' kumitat xjentifiku dejjem dan jista' jiġi miżjud mal- Eh, formulazzjoni korrenti minar ma l l-element importanti li jem ta' xol ta' tħejja għal-bord ġenerali. Tini punt li irridu aħna immexxu il-kummerċ fil-credit derivatives, speċjalment il-kummerċ fil-credit default swaps. CDSs dawn kienu fil-qalba tal krizu kienu responsabbli għal mot tal-istituzzjonijiet importanti huma prodotti li transazzjoni tagħhom issir over the counter OTC u E, mux qed nitkellmu dwar prezzijiet ta' transazzjonijiet attwali imma kwotazzjonijiet li jintbatu l-kumpanija privata li bdew jippubblikaw l-indiċi fl-2001. E, il-mod kif huma nfasslu dawn l-indiċi u e, nis involuti u kif dawn il-kwotazzjonijiet jintbatu ma nafux aħna preċiżament u l-istituzzjonijiet li jagħtu dawn il-kotizzjonijiet mhumiex obbligati li jagħmlu transazzjonijiet fuq dawn il-livelli. Myron Scholz, il-professur ta' Chicago, Chicago u li rebaħ il-Premju Nobel għall-Ekonomija kif ukoll co-awtur tal-Black Scholz Formula u eh, kien il-messir ta' derivativi u għal is-sena l-oħra soluzzjoni li nisplodaw l-swieq eh, ta' eh, OTC, CDCs, swaps u l-prodotti li huma strutturati u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Irridu naħsbu kol fuq il-possibilità li ma nippermettux il-naked short selling ta' daw l-istrumenti li nippermettu biss l-istituzzjonijiet market maker li jamlu dawn l transazzjonijiet bħala attività ta' hedging, iġifiri meta dawn diġa jagħmlu tranzazzjonijiet ma' aġenti li għandhom interess f'dan ix-xogħol. It-tielet aspett, il-problema too big to fail, brewet li tista' tfalli. U il-fatt li hemm ħafna istituzzjonijiet finanzjarji kbar li impossibbli nippermettu l-falliment tagħhom intoħloq problema ta' problema morali għat memx konsens internazjonal dar kif nistaw naħdmu fuq din il-problema u il-problema għat isrir minħabba li l-istituzzjonijiet li għadhom ħajjin għet jikbru eh, situazzjoni komuni wara krizi minn ma nqoddu nifokaw fuq ħafna mill-argumenti ma naħsibx li nistgħu nsolvu din il-problema billi nifirdu l-istituzzjonijiet kbar jew li nadottaw soluzzjoni li nipproteġu biss in-narrow banks u nindistingu bejn l-utilità u l-investiment u dawn il-banek differenti. Għalhekk jiena naħseb li hemm lista ta' proposti li tasqu xieħut minnom minnhom jinsabu fi leġislazzjoni li qed tiġi imħejja jiena mhux naddi u nitkellem dwar din il-lista tinsab fl-istqarrija tiegħi imma jiena naħseb li l-użu ta' dawn l-istrumenti li huwa importanti sabiex nindirizzaw il-problema. Mela, il rekwiziti kapitali, il-primus ta' assigurazzjoni dawn huma importanti speċjalment il in ta' eh, reġim ġitta eh, riżoluzzjoni u l innatu l-FDIC setat biex eh, dawn jibda jimmeċu istituzzjoni fil-periklu. Jista' jkun hemm trasferiment ukoll ta' obbligazzjonijiet sessa biex eh, eh, dan isiru ekwita biex umbat eh, istituzzjoni terġa' tingħata l-kapital kif pereżempju rajna fil-kas ta' General Motors. Bżonn ta' fond ta' ristrutturar u rezoluzzjoni, restructuring u resolution fund dawn il-miżuri kif qed tilkom fil-proposti leġislattivi tiegħi. L-aħħar problema li għadha ma ġietx solvuta eh, riżoluzzjoni tal-kriżi kif ukoll eh, l-istituzzjonijiet transkonfinali tal-Unjoni Ewropea il-rwol eh, possibbli tal- l-autoritajiet ta' supervizuri dawn jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni sabiex jisibu soluzzjonijiet għal din il-problema li gbar ostaklu l problemi ta' simta biżijiet u ir-riżoluzzjoni tal-kriżi kif jiena kif jiena ktibt fit tweġiba tiegħi il-kwestjonarju tagħhom. Fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn ta' font Ewropew għal riżoluzzjoni sabiex nindirizzaw il-problema x'jekk le il-ħaġa mhux xetkun tkun possibbli u jiena vera nieħu pjaċir li qed nara li eh, l-ġimgħa l-oħra sur Barnie eh, meċa f'din id-direzzjoni, imma xorta waħda għatem problemi ta' armonizzazzjoni ta' leġislazzjoni, mod partikolari il regolamentazzjoni li għandha x'taqsam mal falliment l-aħħar ħsieb tiegħi dwar l-impatt ta' dawn ir-riformi regolatorji hemm xi kommentaturi li għamlu l-kritika li l-miżuri kollha jistgħu jaslu uh, uh, li jkun hemm wis affarijiet li jistgħu jxeklu l-attività finanzjarja minħabba uh, kemm il-kriżi finanzjarja kienet serja u li s-settur finanzjarju mex um, kawża dil-kriżi jiena naħseb li rridu nagħmlu l-isforzi kollha li nistgħu biex um, dawn il-mizuri jiġu implementati. Xorta waħda għatem id-dupi u għatem ir-riski Hemm bżonn imma ta' implementazzjoni tal-miżuri kollha speċjalment eh, dawk li għandhom x'jaqsmu rekwiżiti kapitali dawn jistgħu joħolqu restrizzjonijiet fil-provista tal-kreditu għalhekk l-awtoritajiet konċernati għandhom ikunu ċari dwar il-kontenut ta' riformi ħalli bekk dawn jistgħu eh, jagħmlu l-affarijiet li huma f'waqthom u jimplementaw l-affarijiet f'waqthom ukoll. Grazzi ħafna, issa nimxu għall mistoqsijiet qabel nixtieq ngħid li eh, l-assistants għandhom bżonn ipoġġu bil-qeda fuq siġijiet eh, li eh, huma tagħhom m'għandhomx dawn ipoġġu bil-qeda ħdejn il-membri tagħhom mbagħad joqogħdu jitkellmu waqt ismieħu nixtieq nitlob l-assistance ta' Sir Hans Peter Martin u Sinjura Dati biex imorru ipoġġu bil-qeda fis-siġijiet tagħkom.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 Grazzi ħafna, Sunira President. Jena għandi tlet mistaqsijiet uh, preċiżi fuq il- uh, mill-xol tijak, xissa tgħid dwar il-xol tal-ECB waqt uh, il-kriżi li għadha m'għaddiet u anka l-istruttura supervizorja naħseb inti konxi ta' differenza bej il-Konsil tal-Ekofin u il-Parlament nixin kun naf xinu ma tijak dwar dan. Inti tkellimt u koll dwar il-Credit Rating Agencies illi regolamentazzjoni miex wahda suffiċenti miex bizzejiet. Xtaqt nisma minna ħati taħseb li għandu jittjib. Għazzafna ħafna tal-mistoqsija tijak dwar ir-rwol tal-ECB fil-kriżi. Jien naħseb illi kulħadd għandu opinjoni pożittiva ta' dak li għamilna anka mill-kommenti li ħadna, anka kommentaturi li s-soltu ma laqxejn birda ma l s naħseb li kellhom pożizzjoni pożittiva sa jagħmel l-CB f'din it-tip ta' sitwazzjoni l-ewwel net jipprovdi likwidità għas-sistema finanzjarja sabiex eh, jassisti sabiex jinelbu d-diffikultajiet eh, fuq terminu qasir, periodu qasir li kunu nħolqu mill-istat tal-suq eh, monetarju Nasab li intom konġi ta' dan, aħna xoltana kien u ġenerus u attiv minna ħatana, unbat. Jekk ikun ġustifikat, aħna nistaw nbidlu l-politika monetarja illi hija xi ħaġa li fil-fatt għamilna kif il aħwa Leman eh, fallew, il-krizi kienet waħda kbira. Rajna li kiena ġej reċessjoni li ma kienx hemm lokal riskju ta' inflazzjoni li hija lan ewlieni tagħna kif inhu definita anke minn ħata l-ICB. Minn dak iż-żmien l-lin aħna b'mod qawwi naqqasna l-rata tal-interess u assistejna li l-ekonomija sabiex teleb ir-riskju tar-reċessjoni. Dak huwa r-rwol ta' Bank Ċentrali u dak huwa fil-fatt li għamilna. Dak li jiena naħseb li għamilni ta' li mod li kien iktar xira issa dwar l-organizzazzjoni interistituzzjonali. fit-tweġiba tiegħi għal uh, kwestjonarju u anka fl traduzzjoni tiegħi tal-lum jiena ma uh, fuq dan il-pont jiena mod ġenerali naqbel mal-organizzazzjoni kif uh, i definita fil-tweġiba tiegħi l-kwestjonarji jiena għet illi fuq perjodu itwal it-tlet awtoritajiet għandhom jamalgamaw fit-tnejn, jiġifieri l-modell uh, Twin Peaks xejn differenti u jiena tajt ukoll uh, it tweġibit tiegħi u raġunijiet għalfejn fuq il-Systemic uh, Risk Board u fuq ir-rapport preparat għal dan il kumitata minn żewġ kummenti fl-introduzzjoni tiegħi tajt importanza kbira li dawn il-kommenti għaliex dawn huma żewġ aspetti illi jiena ma naqbilx uh, ma dak li kontattajt. Issa fuq il-credit rating agencies aħasar nkun qed nikkonkludi hawnhekk. E, li għandi f'moħħi u li neskludi ir-rwol tal-credit rating agencies mill-lat regolatorju kollu kemmu. Jina taw iktar importanza f'metodi ta', ta kapital u naħseb bidu neskludu, għana neskludu rwol rol taħħom regolamentazzjoni. Ma dan għana bżon nsibu soluzzjoni għal konflitt ta' interess li għadna ma minniex la fl-Europa u laqas fl-Istati Uniti. Fl-Europa għanna idea ġenerali dwar dan, pero għadu mux bizzejiet. Is-surfer. Grazie ħafna, Signora President. Nifra ħafna lil Sur Vitor Kostanzja, xtaqt nistaqsi din il-mistoqsija, nixtuq niżviluppaw aħjar l-analiżi tiegħu dwar il-proposta preżenti għal pakket għal vigilanza u fuq kif neżerċitaw il-viġinanza monetarja fuq livell Ewropew għalhekk biex niċraf t-tiktar l-affarijiet fid-dawl tal- komplessità dejjem dejja dejjem iktar komplika ruha, xirwol għandu jkollha l-ECB għal dak għandu x'jaqsam dak li bassajna fil-livell ta' statut u l-kompetenzi marbuta mal-monitoraċ issa kif se niżarċitaw dana kollu kif li sibi se tartikola il-politika tagħna b'mod effettiv anka mal-autoritajt il-ġodda Ewropej li bla dubju ħajkollhom kompetenzi fuq dil fuq dal fuq dil kwistjoni wkoll. For your question, if you don't mind, I will answer in English. Grazzi ħafna, ser nuġeb l-Inglis għaliex naħseb nistan niftijem aħjar. Ovvjament jina kana u aktar faċli li jina nweġbek bekanka bil-Portugiż faħal tista' tifhimni sew. Fil-ftuħ jina qed eh, eżattament x'inhi l-opinjoni tiegħi dwar l-arranġamenti li kienem għal regolamentazzjoni u supervizjoni fl-Europa palmeti għandi opinjoni pozittiva fuq il-modell eh, twin, ta' Twin Peaks ta' żewġ modelli għal-futur. Nasab li dinja xaġa li għana namlu fl-imkien għal-bosta raġunijiet illum il-ġurnata dawn iż-żewġ setturi qed jamalgamaw tajjeb u l-prodotti li qed ibbijaw huma wiesa ħafna għalhekk il-gruppi kollha bankari u ta' assigurazzjoni fl-Ewropa għandhom attività wkoll fis-settur l-ieħor u għalhekk hemm ġustifikazzjoni qawwija li tnejn jaħdmu flimkien u li konna li jkun hemm is-securities li jaħdmu għalihom Jina kontra modelli tal-FSA li ma tantx ħadmu tajf fil-waqt il-krizi dwar il-supervizjoni tal-banek u l-assigurazzjoni il-interessaw lini u li nanalizzaw u niproteġu l-istituzzjonijiet l-interess fis-supervizjoni hija l-protezzjoni ta' dawk li qed jinvestu fil-waqt li fil-funzjoni ta' securities il-punt ewlieni tiegħu fil-diffiża ta' l-interess pubbliku huwa dak tal- ta' shareholders. Dawn huma perspettivi differenti u jistaw jitħlu f'konflitt ma' xurxinu għalek u għatajab li nifirdu Naħseb illi jekk norktu flimkien il-settur bankarju u dak tal-assigurazzjoni huwa tajjeb ma' temm il-parti tan-negozju u li għandha tkun inkluża wkoll fl-isfera tal-istituzzjonijiet li jiena li huma Eh, responsabbli mis supervizjoni ta' settur bankarju u l-assigurazzjoni. Dwar il-Systemic Risk Board, jina naħseb li huwa importanti immens tista' taħdem tajjeb għaliex fil-mod kif li magħmula eh, fil-Kummissjoni hemm ukoll il-preżenza tal-awtoritajiet supervizori, hemm kulħadd preżenti anke minnu responsabbli li janalizza u e, jiġbet l-attenzjoni u resaq rakkomandazzjonijiet u għalhekk anke minnu e, responsabbli li jimplementa dak ir-rakkomandazzjonijiet huwa involutu, però għatfadal ix-xi dubji dwar l-odda li qed tingħata li dan dawn it-tip ta' korpi dan jaħdem l-istess mod f'pajjiżi oħra li anka jitħadmu fost l-oħrajn fl-Istati Uniti li għatu strumenti odot partikolari l-istituzzjoni u naħseb dan il-punt għana riflettu iktar fuq. Issa dwar l-sibi, punt finali. Skont it-trattat mandux rwol fis-supervizjoni. Laqas fil-supervizjoni potenzjali hemm artiklu fuq dan anka vot huwa biss vot unanimu min-naħa tal-Kunsill jista' jagħti dak ir-rwol jew parti minn dak ir-rwol lill-ICB, però dan ma seħx, ġifiri l-ICB m'għandux funzjoni f'dan is-settur. Jiġifieri jekk iġokkom tħaltux il-funzjoni tal-European Systemic Risk Board ma dik tal-SCB. L-ħsieb huwa li jiprovdi l-bazi għal entità ġdida, imma hija entità ġdida bil-personalità legali tagħha jiġifieri ma tinterferixxix fuq il-kompetenzi u tħaddim tal-ICB fejn nifsu. L-ICB huwa responsabbli mill-politika ta' monetaraċ. Aħna ma se nkunu responsabbli għall istabilità eh, finanzjarja jew kella għal systemic risk functions. Jekk joġbok eh, żommet it tiegħek sa' tliet minuti u nofs, għax inkella ma' nagħtux ċans illi il-membri jieħdu s-sodisfazzjon tagħhom. Grazie ħafna, Signora President. Jina daqxejn inkwetata l-fatt dwar l-evalwazzjoni tal- Bank Ċentrali Portugiż eh, u palma nafu inti kandidat għal din għal pożizzjoni hemm ċertu artikli li huma li ġew publikati fil ehm, fix-xandir fl-istampa eh, tal-Renju Unit, Franċiża, Ġermaniża. Ehm, kritika kritika kemm xejn qawwija tal nuqqas tiegħek eh, fejtlu l-forecast u tista' twassal għal sitwazzjoni ta' faqar fost il-ċittadini. sa tgħid li dawk in-nies li tilfu il-tfaddil tagħhom minħabba il-sitwazzjoni eh, tal-BPN, per eżempju fej il-Portugal forsi ma għamilx dak kollu li kien meħtieġ fis-supervizjoni naħseb tliet każijiet huma wisq għall-istess persuna naħseb illi ħafna mill eh, mill-nis Portugiżi kunu kontenti li jarawk li ser timxel pożizzjoni oħra ma jiena ma nistax naċċetta l-fatt li persuna li falit f'pajjiża titlo tajt issa li eh, tkun eh, responsabli mis supervizjoni fl-Europa. Kif jista' jkun li seħdan? Isek eh, qed tkompli tagħti in-nar biex isplod il-bomba. Ma tantx għandhom moħħi mistrieħ. Uh,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 snin qabel il-każijiet li inti għamilt referenza li jom li ser kun eh, nsemmi iktar il-qoddim jina ġejt infaħħar bi kbira l-rwol li jina kelli. Sabiex noħorġu bil-politika ekonomika u finanzjara li kienu meħtieġu dak iż-żmien fil-Portugal jina kont eh, kritikat minnaħa tal-gvernijiet eh, fostom anka dawk li ħatruni bħala gvernatur tal-Bank Ċentrali meta jiena kritikajt il-politika ta' espansjoni tagħhom. Inti qed tagħmel referenza għal kritika partikolari marbuta mal-sistema eh, bankarja imma Dwar din l-istess sistema bankarja jiena nista' nibatlek ir-rapport Eccellenti minnaħa tal-IMF dwar il-xol tal-Bank ċentrali Portugiż sabiex jiżgura l-istabilta ta' sistema bankarja minnajr eh, innuqqas ta' likwidità. Aħna jenna xienna nikombattu l-krizi b'suċċess, ma kenniex problemi fis sistema bankarja, anka meta mqabbel ma' pajjiżi Ewropej oħrajn. U dan huwa grazzi wkoll għal mod kif il-Bank ċentrali eh, Portugiż mexxa anka fir-rwol tijaw supervizorju fuq il-banek Portugiżi. Għanna livelli għoljien ta' frodi li qed issir isseħħu fit-tled banek fil-Portugal la l-IMF u laqqas eh, korpi supervizorji oħrajn ma kritikaw ix-xogħol bankarju fil-Portugal għaliex ma kienx possibbli illi dan il-frodi jinkixef iktar kmini meta il-frodi seħ fuq livell santoli anka situazzjoni li jkun uh, kemm xejn faċli li dan isseħ huwa impossibbli illi ir-regolaturi dan jaqbduh mill-ewwel. Personalment, xtaqt najt li jina pala gvernatur ma kontx responsabli mis supervizjoni jina ma kontx involut fi xol ta' kull-jum ta' servizzi eh, ta' supervizjoni fuq il-banek, pero ma et anka qoddim il-Parlament Portugiż jina kont responsabli għal kull ma għamel il-bank Għet u li dispjaċini għal dak li seħ, pero kien impossibli illi servizzi tijaj jindunaw b'dan kollu kmini. Dak li seħ eh, fil-BCP ma kienu ser waslu għal-insolvenza fil-istituzzjoni. Il-problemi ma kienieċ daqstant kbira illi tfixkel il-tħaddim ta' l-istituzzjoni dwar il-BPN dan kien frodi kemm xejn qawwi u b'dispjaċir kbir qed nara illi inti qed titfattort fuq il-korp regolatorju, mux fuq il-bannek u l-manager taħħom il-li wet u l-frodi, aħna maħnix xi skwadra, xi skwadra kontra l-frodi illi jistaw jaqirdu il-rea, dan tip ta' reati. Il-problema kienet ta' prodott u dan ma jaqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-bank tal Portugal mhuwiex ix-xogħol tagħna li aħna nirregolaw dawn il-prodotti. Il-prodotti li kienu problematiċi fil- eh, dan il-banek kienu eh, prodotti finanzjarji li kienu responsabilta ta' autorita' supervizorja oħra jidher li m'għandix eh, il-ħin biżiet sabiex noqgħod eh, inti id-dettalji kollha, però nista' ngħidlek illi l-Bank tal-Portugal ma kienx blabda mod responsabbli għal dak li seħ. U f'din is-sitwazzjoni nista' ngħid illi jiena kburi bil-mod kif jiena mexxejt ix-xogħol u taħt eh, l-awtorità tiegħi dak iż-żmien. Skużani, tajt il-President li kolli eh, naqtalek fil-qosor, ħanaddu għassur u da Bullman. Qabel ma naddi għal mistoqsija xtaqt eh, nagħmel punt osservazzjoni sur Kastanzjo. Dan huwa it-tini opportunità tiegħi li nissimak ku bħalma jafu l-kollegi tiegħi bħala koordinaturi flimkien mal-kandidati kellna konverzazzjoni interessanti ħafna qabel id-deċiżjoni li it-tihdet Fl-osservazzjoni tiegħi illi inti tkellimna permezz tal-fatti u l-figuri u jina napprezza illi inti ma tistaħbax wara xi tip ta' stili huwa diplomatiku li ħadd ma jkun jista' jifhem eżatt xi titfisser. Jiena dan napprezzah u nista' ngħid li jagħmel differenza kollha u li dan l-istil joġobni ħafna. Ħanaddi għall-mistoqsija. Ovvjament qegħdin din is-sitwazzjoni inkredibbli ta' ammonti kbar ta' dejn pubbliku fl-istati membri kollha kif ser nevitaw dan iċ-ċirku vizzjuż illi eh, permessa l-istrateġiji ta' ħruġ tagħna nkunu qed intabnu l tkabbir Kif nistgħu nagħmlu dan u nserħu moħħna illi iċ-ċans il Eh, illi aħna il-kellim jixtieq li jkollu ktar ħin bħalma kellhom kelima ta' qablu. Kif ser nevitaw din it-tip ta' problema u kif ser naraw illi aħna nippermettu l-istati membri joħorġu minn din is-sitwazzjoni tad-dejn pubbliku. Forsi tista' tagħmel referenza wkoll għal żewġ punti analitiċi minnaħat tiegħi. Aħna fil-Unjoni Ewropea għandna ċiklu wieħed komuni jew rridu naraw strutturi u ċikli differenti ekonomiċi skont il-perjodi differenti tal-Istati membri. Kif ser eh, nitrattaw ċikli fiskali ta' self, per eżempju, grazzi ħafna tal-ħin tijak u tal pacenzja tijak. Grazzi ħafna tal-kommenti u mistaqsijiet tijak dwar ir-riski bħalma inti semmejt il-problema ta' l-exit strategies li jistaw jaffetwa l-irkupru mod ħażin, però Jidu naħsbu kol l net dwar il-pakketti li, kien, li ġew applikati fl-Europa ammontaw bejtu jħor għal 1.5% uh, tal-GDP ġifiri kellhom rwol ta' stabilizzazzjoni, rwol importanti sabiex anka jkontrollaw id-deficit, id-deficit u il-pakketti li tpoġġew flimkien ma' dawn l-istabilizzaturi awtomatiki awtomatiċi ma kienux eh, gbar eh, wisq Jiġifieri ma naħsibx li għandna problema li ser nafaċċaw problema oħra sabiex ikunu nistgħu nsolvu l-ewwel problema. Naħseb li l-kwistjoni kienet il-politika ta' monitoraġġ. Il eh, din il-politika il-politika monetarja naħseb li dan en il-familja, l-familji u l negozzi sabiex eh, ikun jistaw jibqaw għaddejn fi situazzjoni minar problemi ulterjuri. La darba jkun ekonom, ekonomija eh, fi problema, ovvjament il-politika monetarja ser tkun qed tkompli tappoġġa lill-ekonomija. U naħseb li dan huwa aktar punt importanti dwar l-exit strategy li aħna qegħdin nadottaw sabiex innaqsu l-livelli tal-appoġġ ta' likwidazzjoni aħna qed innaqsuhom għaliex m'għadhomx meħtieġa is swiq monetari issaħħew u għalhekk l-appoġġ ta' likwidazzjoni min-naħa tal-Bank Ċentrali mhuwiex daqstant meħtieġ. Aħna ma nistawx nirtiraw dan kollu mingħajr ma u problema l-sistema bankarja. Il-tilat punt dwar ċikli differenti ekonomiċi fil-parti differenti tal-Unjoni Ewropea. Mhumiex daqstan differenti. Jekk inti tikkalkula dan diġa' seħħ huwa disponibbli għandek is-sitwazzjoni tal-GDP fl-istati membri b'devjazzjoni standard u tkabbir, mwet jista jara illi sa mitħol ta' l-euro din il-firxa dan l-ispettru tnaqqas iġifiri hemm iktar unità milli kien hemm fid-design fil-bidu tal- tal-Unjoni Monetarja. Dan huwa importanti għaliex dan ifisser illi f-situazzjoni differenti aħna naqsmu l-istess eh, livell ta' flattuazzjoni. Grazzi ħafna. So gvernatur għan żewġ mistoqsijiet. Jekk inħarsu lejn dak li ġara fl-aħħar snin, nistaw naraw li għanna numru ta' affarijiet li ġu f'moħna Lehman Brothers u l-lista ta' smit oħrajn. Qed nitkellmu fuq problemi kbar f'dawn is-swieq. Issa jiena xtaqt indikazzjoni ċara minn naħa tiegħek għal pajjiżi differenti fl-Ewropa u anka għall istati Uniti xirrappreżentaw eżattament dawn il-problemi f'pajjiżi differenti. Dan sabiex ikonna possibilità li nqablu l-affarijiet għal dak l-għandu xjaqsam xi il-min kontribwixi. Issa biex immur lura għal mistoqsija tal-kollega mill-Lussemburgu, jien naħseb li ma konsidratx il-komplikazzjonijiet il kien hemm fis-swieq tal-Benelux għax kien suq il intlaqat minn problemi bankarji serji. Għaldaqstant, jina xtaqt illi ikolli I-deja ta' xġara madwar id-dinja. Imbagħad xtaqtu kol, illi ikolli l-idea tiegħek fuq il-ħtieġa illi nintervjenu f'setturi differenti fil-banek qabel. Meta naħsbu dwar mekkaniżmu ta' intervent bikri xtaqt inkun naf kif inti tħares lejn dawn it-triggers, ġifiri il-possibilitajiet ta' intervent, kif tarom jaħdmu dawn fuq livell Ewropew u kif nistaw nizguraw illi meta l-autorità t-intervjeni qabel ma tfaqqar krizi, ma jkunx hemm problema ta' konflitt forsi anke mill-awtoritajiet nazzjonali li jiddefendu l-interess tal-azzjonisti. Grazzi. Questions. Uh, well, it is... Grazzi ħafna tal-mistoqsija. U għafat maruf illi l-intervenzjoni pubblika hija waħda kbira fuq iż-żewġ flati tal-Atlantiku jew magħruf ukoll jekk aħna naraw il-programmi kollha li daħlu fis-seħ jiġifieri l-injazzjoni tal-kapital, ix-xiri tal-assi tossiċi, l-garanzija, eċetera, eċetera. L-ammont ta' kapital marbut ammont tal-iktar minn 30% tal-GDP mhux dan il-flus kollu fl-flejs kollha ntnefqu jew intilfu, però dawn ġew marbuta sabiex ikun hemm tip ta' sigurtà fiż-żewġ oqsma dan huwa ammont kbir ta' flus xaħat kalkula illi fil-kassa l-Istati Uniti dan l-ammont uh, huwa uh, iktar mill-ammont li l-Istati Uniti fil-fat nefqet um, fil-gwerer kollha illi daħlet fija. Pero pal meċ dan ma fles li huma marbuta ma ma jfissirx li ntilfu jew tnefqu. Il-sinjal uh, tal-kriżi illi eh, intnieda imbeda minnaħa tal-Istati Uniti. Fil-kas tal-Portugal, l-ammont ta' flus marbuta kien ta' kapital marbut kien 14% u aħna ma tlifna xejn minnhom għaliex ma kienx hemm injazzjoni ta' kapital, kien hemm garanziji, jiġifieri kienem il-loans u l-istat ser ikun qed jaqla wkoll permezz tal-interessi għal garanziji li ta' ġifiri muħajn tila flaqas solt wieħed. Inti għat tistaqsi wkoll xista jissir, xista jissir qed jiġi preparat eh, bħalissa, però żewġ punti ewlenin l-opinjoni tiegħi huma dawn. L-ewwel ir-regolamentazzjoni u s-supervizjoni tal-leverage totali tas settur finanzjarju. Dan ma kienx jeżisti qabel, din it-tajba, din id-darba ser ikonna gross leverage ratio sabiex naraw l-istituzzjonijiet il-kbar jistgħu jigzbu livelli ta' sa' 40% tal-kapital tagħhom per eżempju u situazzjonijiet oħra. Dan kien responsabli għal multiplikazzjoni tal-kriżi. It-tieni punt u li ma kienx hemm regolamentazzjonijiet internazzjonali fuq likwidità. ċertu setturi fl-Ewropa kellhom ammont ta' likwidità, però ma kienx hemm eh, regolamentazzjoni internazzjonali marbut ma' dan. Kien hemm eh, il-fatt li dawn iż-żewġ punti sa jiġu regolamentati u monitorati dan hija ta' garanzija li ma jkollniex l-istess aċċess fil-finanzi palma kena fil-krizi reċenti. Grazzi ħafna l Klintz issa. Gwernator, Jean-Claude Trichet biraħ għalinna illi zbilanċi mhux sostanzjali fuq fel globalment jistaw jerġgħu jitfaċċaw jekk ma nagħmlux aġġustamenti fuq kide deficit u surplus economies. Issa il-G20 u jett li għamel dan, imma fl-opinjoni tiegħi ma wasannix għal riżultati li xtaqna, x'taħseb dwar dan? Punt numru 2, inti taħseb illi żona euro fil-format kif nafuha għandha l-opportunità illi tibqa' dejja meta tawet iqis illi għandna bżonn koordinazzjoni fiskali aktar b'saħħitha u anka suq tax-xogħol Ewropew li jkun b'saħħtu u x'taħseb ukoll dwar il-ħolqien tal-Fond Monetarju Ewropew. Dom tinqas minn minuta. niskuża ruħi, Zbilanċi globali hija problema għadam, ġi G20 sissa ma settat ma kienx kapaċi jisolvi problema Il-level livell ta' kooperazzjoni internazzjonali meħtieġa sabiex insolvu il problema hija ħaġa li qatt ma lajna bħala qabel. Għal daqstant hija xaġa kemm xejn diffiċli. Madana kollu, l-atturi kollha prinċipali jridu jifmu x'għandna qudiemna Nistaw aħna namlu pressjoni fuq pajjiżi kbar, bilanċi kbar, fiż-żewġ direzzjonijiet minħabba u li jagħmlu dmirhom ansi. Għax jekk le, kifett int, meta kotajt li President Trisce, nistaw nsibu qoddimna kriżijiet ġodda fil-ġejjieni. Imma ovvjament mem lebda paketta maġika fuq dan il-pajjiżi kbar iridu jaraw xinu ma l-interessi tagħhom fuq medda twila ta' u biex jagħmlu dan biex ikoll biex jiġdu l-ħabel tagħhom hemm bżonn kooperazzjoni bejnietom, iż-żona euro. Koordinazzjoni aħjar tal-politika, politika fiskali, eċetera, eċetera. Iva, bla dubju hija ħaġa meħtieġa fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti illi għal dak għandu x'jaqsam il-ħidma u l-koordinazzjoni tal-politika fiskali u għagġir xira fil-qasam tal-politika fiskali dawn kienu affarijiet miri li marħaqnix. Għalla stant il mekanizmi tal-patta stabilità u tkabbir għandhom jissaxħu. U hemm bżonn ukoll tibdil f'dan il-qasam kif rajna monitoraġġ aħjar tas-sitwazzjoni b'mod partikolari mill-perspettiva tal-informazzjoni. Dan għandu jkun implementat u ta' dispjaċir illi wara ma jiġru l-fatti biss ħafna drabi nkunu nafu x'inhi situazzjoni. sitwazzjoni Din hija sitwazzjoni m'għandix tirrepeti ruha u ma tistax tirrepeti ruha. Laħar li kontaw jina semmejt u għat illi fil-kas tagħna kena din il-problema wkoll snin ilu. Il-komitat dak iż-żmien għamel rapport illi wera illi kien hemm problema bl-informazzjoni li kellna illi ovvjament il-gvern ta' dak iż-żmien ma ġbitux din l-istampa natat. Il-fattu li Wara dan ħloqna unit teknika fejn il-Bank ċentrali, l-Ministeru tal-Finanzi u l-Istitut tal-Istatistika Nazzjonali ħadmu fl-imkien sabiex ifaslu u jestendu il-rapport b'informazzjoni preċiża. Minn mindu minna dan, minn mindu ħloqna dan il-korp, ma kena lebda problema fil-rapportaċ tagħna u lanqas l-informazzjoni tagħna. U importanti fl-opinjoni tiegħi li jkollok korp bħal dan u li tinvolvi l-Banek Ċentrali f'dan. Għaliex il-Banek Ċentrali għandhom għarfin tajjeb ta', ta situazzjoni jistgħu intervjenu. Il-Fond Monetarju Ewropew. Ikolli bżonn iktar żmien sabiex nirrispondi din il-mistoqsija, ma malaj malajr naħseb li huwa possibbli iva Ma nix għalfejn irrevedu trattat sabiex noħol u korpal dan fl-opinjoni għaj u għandi raġunijiet validi għalfejn emmen dan mis-soqni nitħol fil-detal imma ma narax ir-wol illi dan il-font ikollu illi ma jistax iġi kopert minn qafas istituzzjonali preżenti. Imma jekk naħsbu illi huwa neċessarju illi insaħħu l-qafas mill-lina favorih. Right, thank you. I'm sure that... Uh, Grazzi, naħseb li dik kwistjoni nistgħu niddiskutuha f'aktar dettalj iktar quddiem. Kej Kejjek jogħġbok? Iva, mistoqsija fissem il-kollega Streċek li kellu ħalli Brussell dal-ħodu. Għed nistaqsi dan għaliex il mistoqsija Marion jinit forse kien tkun fasla kemm xejn differenti. Fuq implikazzjonijiet politika fuq debt issuance mill-Stati membri, il-krizi preżenti turi kemm importanti referenza għall istituzzjonijiet imma wkoll referenza għall gwenijiet fl sat Membri kollha. In żieda fl-issuance ta' dejn mill-Istati Membri jista' jżid ir-riski għas-sistema finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Il-European Systemic Risk Board illi mamul mill-istaff tal-ECB għandu jevita riski sistematiċi sabiex nevitaw kriżi fil-ġejjieni. Li SRB se kontrolla mhux biss istituzzjoni finanzjarji, manka riski ġej minn politika fiskali mikroekonomika irresponsabbli minn stati membri li kawżaw problemi fis-sistema u t-tieni li ma' mekkaniżmi inti tara fl SRB u li sibisa biex jikkontrollaw riski fuq livell governattiv. Grazzi. Uh... Iva? Komment ġenerali? li SRB miex li sebi. Li sebi għandha rwol tagħha fih dan it-trattat u li sebi mhuwiex responsabbli għal ħidmiet tal-SRB. L-SRB huwa korp differenti. Huwa veru illi xogħol tekniku se jkun ippreparat fih dan li sebi sabiex nifaċilitaw il-ħidma tal-ISRB. Għalek dan jgħamil mistoqsijiet pertinenti, ma dan minn wix li sibi jo sistema tal-euro, għatajb li namlu distinzjoni. Risposta l-ewel mistoqsija IVA, risposta hija IVA. Il-European Systemic Risk Board li s-sarbi għandu jevalwa riski li jiġu minn aġir tal-istati membri u kemm f'termini ta' politika fiskali ma aktar minn hekk anke f'termini ta' situazzjoni tal-ekonomija tagħhom kif ukoll il-bilanċ ekonomiku tal-aġenti ekonomiċi kollha fejn dan l-ekonomija. Jiġifieri mhux nitkellmu fuq l-istat biss għaliex ċertu każijiet eċċess fid-dejn u deficit sesterni jiġu minħabba aġir ta' settur privat u mhux is-settur pubbliku waħdu. Għandan l-istampa ġenerali għandha tiġi evalwata u u eh, segwita wkoll. U ovvjament ikun hemm rakkomandazzjonijiet jekk meħtieġ illi joħroġ bihom li jessar bija għalhekk. Din il-ħidma se ssir. Issa, dak li għandu x'jaqsam il-preparazzjonijiet, ovvjament, li sibi edha s-saxħa l-istaff taħħa sabiex ikolla segretarjat b'ekspertiz teknika sabiex tipprepara ix-xogħol tal-ISRB. Din hija xi ħaġa li qed naħdmu fuqha. U meta jasal iż-żmien, meta kollox jiġi approvat, nkunu lesti sabiex nibdew il-ħidma tagħna bħala ISRB. E Grazzi. Thank you, uh, Philip Grazzi Filip Lambert, sekjoġbu grazzi Sharon. Grazzi ħafna sul Kostanzjo, eh, anka fuq il-punti tijak dwar derivativi u l-ħar tijak Il-juri ambizjoni. Aħna għanna qalbna ħafna il-fattur tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Meta nikwotta il-boss tijak u xqal il-bira u għal dwar il-kompozizjoni tal-ġustament fiskali Nilqaw il-fokar fuq l-ispiża li x-settur, id-daqsa settur pubbliku wassal għazita fil-krizi. Jina favor l-indipendenza tal-politiċi illi jamlu politika indipendenti. Minn dan nistenna mill-ECB. Xaqt nifem aħjar kif inti tinterpreta dan kollu. Għaliex id-daqs tas settur pubbliku hija deċiżjoni politika fil-Stati Uniti u aktar b'saħħtu privat fl-Ewropa l-pubbliku. L-efficienza però naraw aktar fl europa mill fl-Stati Uniti għalhekk is-settur id-daqs tas-settur pubbliku mhuwiex argument validu li sibi għandha tibqa' fedan il-mandat tagħha u mhux tmur lilin. Dan għasan jattin mistoqsija għaliex din istqarrija hija xi ħaġa komuni ħafna hija pensjoni kif rajna fl-aħħar snin u għal daqstant dan lu qed naraw fl-CB illi għanna xsib biss dan li sibi. Fuq tkabbir, per eżempju, illi għal-mantra li għadu użata mill sibi, xinu ma l-opinjoniet tijak fuq indikaturi alternativi li forsi ridu nibdew nħadmu u kol mistoqsija speċifika se tagħmel inti fiħdan l-erba ħitan tal sibi sabiex ikun hemm iktar diverġenza fi ħsibijiet. Jiena s-soltu żomma l-ħin, xerin, tin iktar ħin. Divergenza fi ħsibijiet fl-ECB inti taf li meta tiddependi fuq eh, eh, tip wieħed ta' eh, ikel tispiċċa tmut. Iridu diktar diverġenza. Skużani, ma fimx x'istaqsej dwar l-indikaturi alternattivi. Alternattiva għal xiex? Għad kabir ta' GDP. Grazzi, għajt s-sur. Konstanz, xessa fimtek. Eh, mistoqsija diffiċli. Fuq l-ewel mistoqsija, Ma sa noqgħod ninterpreta dak li qal president Trixxe jew Xrit jgħid. Jiena ma nafx qal. Għal daqstant ma nistax nikkommenta fuq uxek. Nista' ngħidilkom hu illi intom qatt mhux se tarawni nagħmel stqarrija fejn niddiskuti il-livell ta' spiża fi stati membri differenti. Għaliex hekk tħares lejn ix-xena Ewropea tista' tara pereżempju illi matul diversi snin l-Irlanda li kienet ekonomija kompetittiva ħafna, ekonomija ta' suċċess b'livell baxx ta' spiża pubblika ma' fonna naħa l-oħra kellek id-Danimarka, kompetittiva l-aħħar ukoll, u anka skont l-indikaturi kellha ekonomija ta' suċċess imma b'livell differenti ħafna ta' spiża It-tnej kienu stejr ta' suċċess, it-nej kienu kompetittivi. Għaldaq stant, għatmu sen għot namel kommenti fuq dan. Indikaturi alternativi u modi differenti ta' ħsibijiet. Jina favur, riċerka, sabiex nibnu indikaturi alternativi il-ġnus ma' għoda mneddan u eh, rajna li kien sforz pozittiv fi Franza kenna l-inizjattiva tal-President Sarkozy sabiex tinħoloq tinħoloq kommissjoni li tagħmel dan u jina nilqa il-fatt illi indikaturi ikunu adottati minn gvenji differenti. Però jekk ikonna din il-bidla internazzjonali biss istituzzjoni palisi bi tista' wkoll tadotta l-istess affarijiet għax jekle le mhuwiex ir-rwol tagħna aħna inħarsu lejn istrumenti ovvjament l-istrumenti disponibbli, instrumenti li huma importanti għalina sabiex nivvalutaw ir-riski u wkoll sabiex nimxu skont il-mandat tagħna dan m'għandux dan ma jinbidel. Uh, Mr. Postas. Grazie Mr. Postas. Grazzi. Jiena nishti eh, nitolbok twieġeb eh, mod ċar kemm jista' jkun. Inti tkellimt dwar il-ħtieġa li naqsu id-dipendenza fuq eh, l-aġenziji tar-rating. Jiena naf żewġ eh, mezzi biss kif naqsu id-dipendenzi li ma narfux l-erba' aġenziji li jeżistu fl-Ewropa jew inkella noħolqu Aġenzija Ewropea għal-rating u nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek u nixtieq insaqsik ukoll sabiex titkellem fuq il- distribuzzjoni mux indaqs eh, ta' sakrifiċi fuq livell eh, tal-patta stabilita' u tkabbir fuq livell nazjonali ġifiri dwar l-offshore memx ftejn fuq regolamentazzjoni dinjija imma x'ridu nagħmlu aħna fl europa peress li eh, se jkollna dawn l-offshores jrid ikun hemm pereżempju xi eh, fuq dawn u mbagħad fuq eh, l-obbligazzjonijiet euro, l-euro bond. Fit-teorija, dawn jistgħu jażsorbu eh, parti mid-dejn sovran. ġifiri kolna tip ta' kontraparti għal-vat. Ma nistax jiena nara l-fejn ma nistaw aħna nisman fuq dawn l-Oreo Bond. Umbat nixtieq jien nikkummenta fuq eh, dak li għal eh, Sur Kostanzio. Inti tkellim dwar il-fatt li l-Istat Portugiż eh, ma tillifx solt b'din dawn il garanzi Iċ-ċer tinterrompi hawnhekk. Mela, dan mandu xej x'jaqsam mal-kriżi jew il-programmi li ġew infassla sabiex is-settur bankarju jiġi eh, appoġġjat u id depositi ehm, mhux se jitilfu għax eh, hemm garanziji hemmhekk, jiġifieri dan mandu xiex jaqsam mal-ġestjoni tal-krizi u problemi fis sistema dwar l-aġenziji tal-rating li nistanajtu li ovvjament jiena et li huwa importanti li ir-ratings minn dawn l-aġenziji mhux se jaqdu rwol fi sistema regolatorja u uffiċjali possibbli li nevitaw din is-sistema, din is-sitwazzjoni mingħajr noħol u aġenziji ġodda l-aġenziji se jkomplu jgħadmu l-suq jew jkonsidrom jew le kif eh, dan jara li huwa imma nistgħu nevitaw l-użu tar-ratings għal eh, skopijiet uffiċjali tar-rating Mbagħad hemm ir-reġistrazzjoni monitoraġġ tal-attività tagħhom u mbagħad ħaġa oħra li għadha mhix hemm biex il-konflitti ta' interess jiġu solvuti eh, bħal ġifiri ta' bejn ir-rwol tal aġenzijiet tar rating u ta' korp ta' supervizjoni, imma Aġenzija Ewropea mhux se tbiddel is-sitwazzjoni f'dan ir-regward. U importanti li s-sistema regolatorji li kollha l-metodi tagħha, l-istrumenti tagħha, l-indikaturi tagħha. Dwar it-tieni mistoqsija li um, kienet qed tirreferi għall-offshores li nista' ngħid hawnhekk uh, Nishtim fakrek dwar tweġiba li eh, tajt eh, għal-kwestjonarju fejn eh, tajt tweġiba ta' paġna dwar l-kwestjoni tal-offshores mux minnu li jemma sar xejn fuq livell internazzjonali saru tibdiliet specialment il-protezzjoni ta' steżor u il- mm, li jem għarriċevuti ta' taxxa jissar l-offshores irridu jikonformaw ma' affarijiet li ma' kellhomx jikonformaw magħhom qabel dwar il-funzjonijiet ta' supervużuri għatem ħafna xogħol li jrid isir peress li eh, fxieħut ċentri offshore liġijiet li ma jpermettux per eżempju li kun aċċess għall-ultimate beneficial owners u għalek din tista' tkun negattiva meta s-supervizjoni tkun involuta ġifiri hemm ħafna xogħol li għatirri irid isir imma nbidlu ħafna affarijiet wara l-kriżi dwar l-Euro bonds il-Bank Ċentrali Ewropew mhux se jkun involut fil-ħruġ ta' dawn l-Euro bonds u inti għet li eh, dil-ħaġa tista' tiġi użata biex jieħdu hmm, biex għamid dejn sovran imma dan imur kontra trattat ta' xartiklu 123 jgħid eh, li l-Unjoni jew kull gvern ma jis jistawx jieħdu d-dejn minn pajjiżi oħra jew eh, entitajiet oħrajn. Ġifiri, jekk se jkun hemm rwol strument bħal dan, ġifiri Ora bonds eh, se mm, mhux se jkun jista' jassorbi jew jieħu parti minn dejn tal-istati sovrani. Godfrey skusa ruħi tal-li għamil dbal fl-isem tijak, eh, Iva, l-familja tija ju koll jgħam l-istess eh, zbal. Forsi tista' tejni hawnhekk naħseb li iva mill-lat ekonomiku jenet qed nitkellem para ekonomist naħseb li nistgħu naqblu li zona żona euro mhux l-aħjar ehm, zona ta' monita, kif aħna nistaw nistennaw li dil monita eh, tibqa ħajja jekk ma jkollniex xi disċiplina fiskala jew xi ħadd li jkollu xi tip ta' responsabilità għal din id-disċiplina fiskali hemm il-potenzjal għat trasferimenti kapitali jew il-trasferimenti kapitali bħalissa għandna pajjiżi bħal Greċja li qed joħorġu l-obbligazzjonijiet tagħhom eh, aħna eh, kull met nagħmlu hawnhekk qed nesportaw il-problema. Nix inkun naf l-opinjoni tiegħek fuq dan il-punt. Iva, aha, nishtiq nwieġeb se kolli iżjed se jkolli bżonn imma l-iżjed ħin biex eh, nkopri l-kwistjonijiet kollha li inti qajjim imma nixtieq jiena nikkommenta fuq l-optimal currency areas zoni blaħjar munisa. Ġifiri forsi jem daqxej eh, taħwit eh, fuq eh, xi tajt teorija. Mish konklużjoni li sabiex ikun hemm unjoni monetarja l-pajjiżi jrid ikollhom l-istess livell ta' żvilupp jew produtt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 li tipprova tiddefinixxi x'inhuma l-istrumenti alternattivi għal rata ta' skambju rata li tintilef fi Unjoni Monetarja. Mbagħad l-affarijiet li jistgħu ibidlu u jirranġaw l-ekonomija ħalli tista' tassorbi x-xoks jew l-iżbilanċi tistgħu taraw pereżempju l-kriterju ta' Robert Mandel li beta teorja eh, l-ewwel punt flessibilità ta' salari prezzijiet umbat eh, il-moviment eh, tal-ħaddima f'din l-Unjoni Monetarja mbatem Peter Cannon li jgħid li ħaġa li l-iktar tindirizza l-problema ta' xokkiet li mumiex simmetriċi li l-pajizi kunu diversifikati u mux li l-affarijiet jiġu konċentrati fi setturi partikolari. Mbagħad McKinnon jgħid li jekk il-pajjiż huwa importanti li il-pajjiżi żgħar jkunu integrati mbagħad Peter Inglem li jitkellem dwar il-ħolqien ta' integrazzjoni finanzjara fil-Unjoni ġdida li se tappoġġa l-tħaddim tal-Unjoni. Jiġifieri dawn huma l-kriterji ta' teorija. U jekk inti eh, tiġbet il-konklużjonijiet minn dawn tistgħu taraw li pajjiż żgħir li diġà eh, eh, huwa għampenjat fl-Unjoni Ewropea mhux l-Unjoni Eh, huwa impenjat li jippermetti it-trasferiment u l-libertà ta' moviment ta' kapital imbagħad mbagħad f'dawk iċ-ċirkustanzi partikolari għall-ekonomija żgħira li tinnaqat eh, mal-euro vantaġġ kbir għax l-ekonomiji żgħar li jkun hemm l-integrazzjoni u l eh, trasferiment l-rata ta' skambju ma tistax twetta r-wol prinċipali għax jekk ir-rata joz per eżempju titlef il-valur umbat l-inflazzjoni tikber umbat ir-rata ta' skambju ma tistax tinbidel. U għallek għal pajizi bħal biex jihdu il-benefiċċji ta' tnaqis fil ispess ta' tranzazzjonijiet u jitilfu ir-rata ta' skambju mm, dimmux xi telf qawwi mm, hemm ftehim ħażin li mm, il-pajjiżi rritu jkunu fl-istess livell ta' żvilupp, imma le dan huwa żbaljat jekk il-livell ta' produttività wan inqas mela mbagħad eh, fl-imsieħba l-oqra il-livell ta' salarji fil-pajjiżi l-oħra eh, dan il-livell għandu jikkonforma mal-livell ta' produttività tal-ekonomija u għalhekk li l-parteċipazzjoni b'suċċess f'unjoni monetarja sara fuq żewġ aspetti. L-ewwel aspett li jieħdu ħsieb żviluppi ta' unit level costs u mbagħad li jużaw il-politika fiskali il-ħin kollu b'mod eh, ċiklikali ġifieri bekk ikunu jistgħu iżommu il-politika. Grazzi. Okay, uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Issa kellna round u il-partijiet kolla eh, l mm, eh, ħin allura fit-tieni parti rridu nkunu iktar stretti ħalli kulħadd ikun jista' jitkellem se nolli l-bandiera eh, tiegħi qabel eh, iż-żmien issa fit-tieni round. Mela, se naddi il-mikrofonu l sul Karas, l-PPE, grazzi ħafna gvernatur, l-ewwel punt tiegħi. Jiena kuntent ħafna li għanna opportunità li konna diskussjoni oħra fl-imkien għax mux qed nitkellmu biss dwar il- l-evalwazzjoni tijak imma t-nitkelmu kor dwar tqabbil flowel smiħ inti le ma konċet t-prova nomina nomina u jew tpoġġi pressjoni għalek Importanti li għanna dan it-tini round. Inti oriġinarjament għet li qatt ma konċet titkellem fuq il-level ta' stat membru. Nittama li ma konċet titkellem bis-serjetà peress li jekk il-budgets uh, pubbliċi uh, jkollhom eh, impatt negattiv fuq il-patt kabir u stabilta se jkollok bżonn toħroġ bi pożizzjoni fuq l-istabilità tal-istat membru. It-tieni punt inti qed li l-font l-font li jeżisti bħalissa eh, ma tafx għalfej xi ħaġa font li ma kienx hemm bżonn għal issa bżonn tiegħu jekk imma l-Greċja pereżempju tixtri il flus Għaliex ma tistax eh, iddur għall-IMF? u titlob lajnuna t-tielet punt inti li l-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux responsabilta supervizjoni. Inti favur supervizjoni fejn is-supervizjoni Ewropeja Eh, toħraġ bl-aħħar kelma jekk supervizuri nazzjonali ma jistaw jaslu għal bil bejnietom l-ewwel mela mistoqsija tiegħek forsi tħazin ħażin jiena li mhux se nikkummenta fuq dak il-livell dan ta' evalwazzjoni tal-finanzi pubbliċi eh, ta' pajis partikolari u id-dejn jekk hemm zbilanċ u eh, dejn eh, iva mbagħad se nitkellem kontra dan kif għamilt f'pajjiżi stess bħala gvernatur tal-Bank Ċentrali mhux se noqgħod nitkellem fuq il-miżuri preċiżi dan huwa l-mandat tal-Kummissjoni bħala gwardjan tal-Patt ta' Stabilità. Imma ovvjament Eh, eh, jina kużilħin kollu namel kummenti fuq il-politika fiskali ta' pajizi u nikritika il-deficit ċessi u sen kompli namel dan fuq livell Ewropew. Bla dubju sta' xejn se namel dan, imma mux se nitkellem fuq il-miżuri partikolari dwar il-Fond Monetarju u li nixtieq ngħid għax mhux ċar għalija mm, dal font x'jista' jagħmel e, u affarijiet li e, dal font x'jista' jagħmel iktar minn l-affarijiet li il-gwardjan tal-pat ta' stabilta għamel u xista jagħmel f'każijiet bħal pereżempju Greċja Fl-opinjoni tiegħi ma nix għalfejn nirrevedu trattat sabiex eh, noħol u dan il-font dil-ħagġa tista' seħ permezz ta' kooperazzjoni imsaħħa eh, ovvjament bil-ħarsien ta' l-artikli kollha fit-trattat inkluż 123 eh, dwar il-bailout. Ma rridu aħna nifmu xi tfisser bailout fl-artiklu dan jgħid li huwa projbit għall-Unjoni Monetarja jew inkella pajjiż li jassorbi id-dejn minn pajis ieħor jew entità pubblika oħra ta' pajis ieħor. Iġifieri sabiex e, jittihdu il-miżuri sabi jew jagħtu sussidju e, il-responsabilta responsabilità tad-dejn ta' pajis ieħor dan huwa projbit imma kreditu mhux tip ta' bailout jekk jina tal-kreditu brati ta' max li huma normali, mux sussidjati, mela ovvjament eh, dan mux bailout għax b'kemm eh, il-Greċja jew pajjiżi ħor xorta waħda eh, rridu jħallsu d-dejn tiegħu b'livelli ta' max normali u dan mhuwiex bailout se jkun appoġġ fi żmien qasir tal-likwidità, ġifieri importanti li nkunu ċari hawnhekk jekk intkom taħsbu li jew li jekk huwa maħsub fuq livell Ewropew jew fuq il-livell tal-Kunsill li għandna bżonn ta' mekkaniżmu ġdid sabiex inkunu nistgħu natu mm, dan it-tip ta' appoġġ mela jiena eh, favur dan l-appoġġ Jina naħseb li iva possibli li namlu hekk taħt il-qafas attwali imma jekk e, naraw li mhuwiex possibbli mela e, favur e, ukoll u mhux se jkun hemm bżonn ta' reviżjoni fit-trattat se jkolli nieqafaw. Mela, fada żewġ affarijiet pendenti minn dik il-mistoqsija ġifi l-Unjoni tajt l kelma u l-IMF mux l-IMF forsi dawn tista eh, twidġu ma meta xaħti ħor jgħamil mistoqsija fuq dawn il-sujġetti. Sinjura Dati. Grazzi. Soċ punti l birħ il-president ta' l-ECB. Mikrofonu għal-kellima. Il-President tal-ECB għal li ħroqna Unjoni Monetarja bħala destin konġunt. Nishtin kunna finti xtaħseb dwar kif nistgħu nsolvu l-kriżi fil-Greċja. Eh, għanna naqblu li nejnu eh, l-Greċja u jekk lajnuna mill-IMF possibli Junker u kol hija l-istess ħaġa. U um, Is-sitwazzjoni fil-Greċja poġġiet fid-dubju il-koordinazzjoni fiż-żona Euro, il-Parlament Ewropew nafu li l-ħaddima tagħna jaħdmu bir-reqqa u għandhom jiġu trattat bir-rispett. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet jiena se nwieġeb bl inglis għax nista' nkun iktar preċiż u nista' eh, nwieġeb iktar malar bl inglis dwar l-IMF li nista' ngħid huwa li eh, jiena bħala eh, u l-President Trisher u koll għalek Jiena minix favur li najt li il-Greċ għanda tibtle prajnuna mill-IMF, eh, eh, ġifiri titlob program, irridu nkunu konxi aħna ta' xol tal-IMF, dan il font l-ewwel qabel kollox eh, imponi program ta' aġġustament fuq pajjiż l-istituzzjoni għamlu hekk. Il-Greċja kellha tirrevedi l-programm inizjali darbtejn minħabba il-pressjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej u eh, il-programm li ingħata l-Greċja mux rasek differenti minn naħseb li l-IMF jista' jissuġġerixxi qed nassumi li dan il-programm se jkun l-istess. It-tieni ħaġa li dan il-fond jagħmel eh, il-flus li qatt se jkun bizzejiet tal-ħtiġiet annwali tal-Greċja jew il-ħtiġiet tas-sena d-dieħla. Ir-rwol tal-IMF huwa bħal katalist, ġifieri biex dan jimponi programmi jipprovdi ftit flus u mbagħad eh, jistennew li l-pajjiż jerġa' jikseb l-aċċess għas-swieq finanzjarji xi ħaġa li l-Ewropa tista' u għandha tagħmel. Għalhekk il-punt tiegħi huwa li jekk eh, l-Greċja tirrikord tirrikorri għand l-IMF, jekk membru ta' zona euro tirrikorri għand l-IMF fuq livell internazzjonali dan il-pass jista' jiġi interpretat bħala tip ta' djufija tal-istituzzjonijiet jew tibta' djufija fil- qafas tagħna u din tkun problematika ħafna u jiena ma narax bżonn għandna l-mezzi li nagħmlu l-istess saġa għana stess, jiġifieri għalfejn għandna s-sessjoniet oħrajn. Importanti li aħna natu it weġibiet u ovvjament Greċja m'għandix bżonn ta' bailout ehm, il-pajjiż appoġġa il-programm u mbagħad eh, ħalsu iktar fissu su eh, ir-rata tal-kreditu għal ġifiri ovvja li l-pajis jħallas iktar, għandhom aċċess su jekk hemm bżonn hemm appoġġ fil-futur għalib likwidità l-Ewropa tista' tipprovdi din l-likwidità u l-Greċa se tkompli Eh, tħallas id-dejn tagħha u tħallas rati ta' max normali ġifiri ma jkunx hemm bailouts imma programmi ta' għajnuna eh, u affarijiet li l-Greċja kienet l-essa li tad-dotta ġifiri il-qafas Ewropew kapaċi li jaħdem fuq din il-problema. Uhu ma fadalix ħin iżjed. Mela, is-sur melew. Grazzi ħafna. Artiklu 349 tal-Istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew dan jgħid li għal dak li għandu xasama l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-Bank Ċentrali se jaddotta l-miżuri meħtieġa sabiex ehm, l-istruzzjonijiet kollha jiġu implementati sabiex l-informazzjoni meħtieġa tiġi provduta u hemm banek li ġew ġew nazzjonalizzati u hemm xi ċittadini li ma jistawx dawn ikollhom aċċess għal flushom. Dan mhux il-każ fil-pajjiżi kollha, imma kien il-każ f'xi pajjiżi marriċ jiena nikkritika l-kas tal-Portugal, imma minħabba l-affarijiet li seħħu fil-kas ta' BNP fil-Portugal, hemm dawk li laqas għandhom aċċess sa' savings tagħhom għalkemm għandhom id-dritt li jagħmlu hekk mill-2009 il-Bank Ċentrali kif jgħidu dawn l-artikli dan il-bank qatt ma ħareġ struzzjonijiet il-bank qatt ma talab il-Bank tal-Portugal l-informazzjoni fuq dawn il-miżuri nixtieq ninsisti jiena hawnhekk li dan huwa monitoraċ u kussjoni prudenzjali nixtieq nkun naf l-interpretazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Fit-trattat miktub li deċiżjoni ġdida eh, li tittieħed mod unanimu minn Kunsill Ewropew. Diġġa ġiżjoni biss tista' tagħti il-ħidma ta' supervizjoni l-ECB. Lebda protokoll ma jista e, jaqbess l-artiklu li hemm miktub li l-ECB għandu jikkollabora u jagħti għajnuna jew appoġġ il rwol ta' supervizjoni fl-Ewropa il-bank m'għandux kompetenzi. Il-kompetenzi ma natawx l-sibir eh, nix eh, najdilkom li il-President Trishe weġeb l dawn l-mistoqsijiet eh, permezz ta' itra ġifir li il-bank mandux responsabilta iva irrit jikkollabora, irrit jappoġġa imma mandux kompetenzi ġifiri kif uh, għal il-President Trishef, l-trattijaw, um, ma kienx hemm dubji dwar dawn il-kwistjonijiet għax il-bank ma kellux ruol hawnhekk. Imbagħad dak li intiet li um, uh, nis m'għandhomx uh, aċċess għad depositi dan mhux il-każ fil-każ tal-BPM u fil-każ tal-BPP nafu li mhux qed nitkellmu dwar depositi imma prodotti tas-swieq kapitali kif l-autorità ta' supervizori. Eh, għalet u dawn kienu kussjoni ta' supervizjoni mhux depositi. Grazzi. The next speaker, Antolin Sanchez Prezedo. Antolin Sanchez Prezedo. Da, eh, Senor Costatio, io aprecio mucho su... Grazie ħafna. Jina vera napprezza l-kompetenza professjonali tijak u s-CV tijak imma nishtiq nifoka fuq e, li noħarġu mill-krizi sur trixxe għal li le mux se jkonna l-inflamazzjoni imma jek dan huwa l każ il-Bank Ċentrali kif se jikontribwixxi għal kisba tal-anijiet tal-Unjoni Ewropea per eżempju li jeġri kunem il-kreditu sabiex noħorġu mill-krizi għanna bżon li jkollna kinti tista tajdna li um, il-Bank ċentrali jissa jaqdi dan ir-rwol u mbagħad il-finanzi pubbliċi dawn ovvjament għandhom jiġu konsolidati imma mingħajr effetti negattivi jew effett proporzjonat u il-Bank ċentrali kif jista' jaċċerta li eh, s-sitwazzjoni ma sseħħx. Umbat, istituzzjonijiet finanzjari li kontribuixxu um, in il-peace eh, Nasab li għanna nindistingu bejn dawk li jirċivu jnuna u dawk li le, dawk li jirċivu għandhom jirċivu trattament differenti. Tkellimt dwar font enerġenza u inti xħat għamil bid-depositi ta' dawn l-individwi? Għalmet iktar kmin il fat li aħna issa tħanna sabiex eh, innaqsu l-faċilitajiet tal ta' provvista ta' likwidazzjoni għal banek ma kienieċ ta' detriment għal situazzjoni tal-banek. Forsi tistaw tiftakru li minkejja deċiżjonijiet tagħna ma kienx hemm eh, tibdiliet fir-rati ta' suq monetarju u għalhekk il-sitwazzjoni ma nbidlitx minħabba deċiżjonijiet li ħadna. Aħna deċiżjonijiet ħadnihom għaliex m'għadhomx meħtieġa. Ħafna mill-banek eh, għedin jisfunzjonaw qed jaħdmu fis-suq u għandhom il-likwidità li jixtiequ u ma ġewx affettwati minħabba l-istrateġija ta' ħruġ li aħna ehm, id-deċidejna dwara. Jekk hemm xi problema bl-iżvilupp ta' kreditu m'għandhomx jaqsmu bl-ebda mod ma' dispożizzjoni tal mal-fornament ta' ta' likwidità minna tal-bank tal-ICB. Huwa impossibbli sfortunatament li wieħed jifred mod totali ta mill-izvilup tal-kreditu li eh, naqas l-effett ta' restrizzjoni ta' provvista illi forsi il-banek eh, ikunu introduċew. Ma nafx eżattament forsi kif nista' kon situazzjoni aħjar dwar il-finanzi pubbliċi palma qed il-pakketti illi ma kienux approvati eh, ma kienx qed jiġu implementati naħseb li hemm aspett fuq perjodu twil u medju dawn ir-rati huma determinati huma nfassla mis-suq jekk is-suq iħoss li b'xi mod problema ta' finanzi pubbliċi fil-futur minħabba dal l-izbilanċi reċenti, dawn jistaw iżidu ir-rati illi mbagħad ikunu ta' detriment għal tkabbir u għal irkupru. Għalhekk hemm żewġ eh, sitwazzjoni differenti għall-istess uh, problema. Issa huwa xira illi il-pajizi jibdaw isaħħu l-finanzi pubbliċi u dan jista' jkollu impatt pożittiv fuq il-rati ta' interess fuq perjodu medju u twila. Il-Fond ta' Riżoluzzjoni Ewropea il-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu provduti minnaħa tal-banek mod ġenerali għaliex Dan huwa rwol simili għal dak illi għandhom il eh, ta' ħafna mill-banek fl-Istati Uniti. Il-ħsib il-likwidazzjoni, preferabilment jekk hu possibbli u li jkun hemm struttura mill-ġdid, ehm, kapital mill-ġdid u li din l-istituzzjoni timbieħ mingħajr ma jkun hemm likwidazzjoni. U sam il-bidu tal-kriżi l-FCID ħadmet mal-banek importanti fl-Istati Uniti li anka jaffettwa regolamentazzjoni eh, fil-pajjiżi tagħna. U l-proċeduri mxew tajjeb eh, ħafna uh, Sur Xikluna, Sur Costanzio, inti tajt uh, referenza ċentrali eccezzjonali marbuta ma' letteratura u l-zona tal-monita. Naħseb irridu namettu li Greċja miex il-Kalifornja ġifiri nuqqas ftejn politiku miex uh, eh, ideali, jiġifieri s-sitwazzjoni monetarja tagħna ili dan jitfa' importanza fuq sorveljanza stretta fejn jidħol il-patt eh, ta' tkabbir u stabilta u l-proċedura. Kif tistaħseb li aħna nistgħu nsaħħu dan kollu għaliex dawn huma importanti ħafna għas-suċċess tal-Ewro? Ovvjament, il-Greċja miex il-Kalifornja, pero xtaqt. Infakrek mux biss uh, fil-Kalifornja li xukola taffeċċja krizi fiskali, ma nxaqt infakrek fuq New York li wkoll kalla problema u Washington l-Istat Federali ma rridx jgħin. Għalhekk kella toħroġ riformi tagħha u miżuri taħħa sabiex terġa' tirbaħ il-kredibilità l-fiduċja fis-swieq. Għalhekk dan jista' jiġri anka f'unjoni monetarja li għandha wkoll unjoni politika. Dan kollu jfisser li dak li hu meħtieġ u mekkanismu illi jaċċerta li jkun hemm pressjoni fuq stat, fuq stat membru sabiex iwettaq dak li hemm bżonn. Sfortunatament fil-każ tal-Greċja l-problema ma kienx identifikata b'mod sħiħ sa mill-bidunet. Eh, kieku situazzjoni kienet tkun ħafna iktar faċli għal kulħadd fosta manka l-Greċja, però l-għodot emedi sabiex jagħmlu pressjoni fuq il-pajjiż sabiex jaddotta l-miżuri meħtieġa jekk hemm bżonn li nsaħħu raġunijiet għal dak li hemm għal bżonn għal patta stabilta irridu nifurzaw ċertu sanzjonijiet avvolja. volja uħut minnom huma diffiċli verament taplikom mbagħad. Ġifiri diffikultà tal-patt ta' stabilta hija li hemm ħafna xi ġem u l-pajjiżi tal- juma parti mill-Unjoni Monetarja u fihom unfusam qegħdin jaqsmu eh, il-monita u dawn il-pajjiżi iridu jifmu verament illi aħna ser naqsmu u netilfu ċertu għaman ta' sovranità meta ninaqdu f'din l-Unjoni Monetarja. U min ma' jimxiex ma dawn ir-regoli rrit jaċċetta iktar interferenza, iva interferenza hija l kelma għaliex ikun hemm bżonn li jkun hemm sorveljanza li l-adattament iseħħ hekk kif meħtieġ. Irdu nżommu għajnejna fuqna fuqhom dawn l-affarijiet sabiex uh, fil-futur ma jkonniex uh, l-istess sitwazzjoni li għamna illum jiġifieri sorveljanza kbira hija meħtieġa mod assolut. il kelliema tal-alde ma nafx issa jekk uh, deċidejdu x'min se jitkellem is-Sur Schmidt. Grazzi. Aħna unna kullħat indaqsu għalek niddeċidu fl-axħar minuta. Grazzi, Sur Konstanz. Inti tista' tajt li l-problema ewlenija fil-Greċja l-spekulazzjoni. Ovvjament inti ek ekonomista taħilla, inni nisimak l-ammont uh, ta' sijat uh, sa' minn jannar. Inti temmen f'suq trasparenti fej jikollok supervizjoni aħjar jew li t-preferi li t-projbixi numru ta' parad numru ta' prodotti inti semmejt eh, numru ta' prodotti CDF, CDS fost l-oħrajn U nista ngħidlek ukoll is-sur Draghi, s sur Trisce, il-bira għadu daqsxejn iktar attenti u zammew il-lura milli jgħidu il-proibizjoni ta' dan kollu. Jiena daqxej liberali u għalek manna menna minx li għanna niprojbixu ċertu prodotta li xin kella darbohra jkun naqtaw barra oħrajn. Is-sitwazzjoni fil-Greċja ovvjament hija riżultat ta' spekulazzjoni fis-suq. Anka l-premium tas CBS fuq id-dejn uh, Grek flimkien ma' problemi li jina ressaqt fuq dan marbuta ma' dan uh, l-istrument. Is-suq ta' CDS ma jistax influenza b'mod qawwi il-firxa ta' dejn li jitħallas fil-bond market, jiġifieri mhux riżultat ta' spekulazzjoni jiena m'iniex favur li niprojbixu ċertu prodotti fl-introduzzjoni tiegħi jiena qed illi s-CDS għandhom jimxu lej eh, bidla organizzata, ġifiri mux jitneħħa. Di miex pozizjoni finali tijaj, imma naħseb illi għanna naħsbu bis-serjeta dwar il-possibilta li eh, niprojbixxu il-beħ dirett marbut ma' CDS. Xa nitkellem dwar prodotti oħra jew sitwazzjonijiet oħrajna għaliex dawn l-istrumenti għandhom ikunu strumenti ta' assigurazzjoni u l-mod kif eh, għeddin intużaw jintużaw u ġew intużaw anka bħalma tur il-letteratura dawn ġew abbużati u użati għal għanijiet oħra. Għana nitkellmu dwar corporate debt iktar mill-sovereign debt u l-konċett inizjali ta' CDS li kien konċett tajjeb ġie abbużat u l fatt li dan ma jkunx kommerċjalizzat fiħdan s-suq organizzat dan għamlu ktar ktar vulnerabli, ġifiri dina għed fl-istarja tiegħi wkoll li dan għandhom jiġu organizzati. Short selling, anka ekonomisti eccellenti bħal Sur Portes kidbu favur il-proibuzzjoni il ta' naked short selling ta' CDS mhux ta' prodotti oħra. Jimmaċ li jina favur il-proibuzzjoni sħiħa għaliex inkella se naqtluh dak is-suq. Palma qed l-istqarrija dak il-prodotti li joħol ussu jekk ser ikunu hekk meta ibijaw prodott eh, CDS lil xi aġent idu jkopru l infushom sabiex kun hemm hedging ma' aġenti oħra u għalhekk il-market maker irrid jagħmel naked operations. Jiġifieri jekk ikun hemm konsiderazzjoni ta' proibizzjoni di m'għandix tkun waħda totali ta' dan it-tip ta' prodott. Għandina raġuni teknika. Dan huwa din hija pożizzjoni preċiża tiegħi u din hija opinjoni li ma tantx hija differenti palma għalu anka l-President Rishe u l-Governant eh, Draghi reċentament. Sur Gvernaturu, Sina President, kollegi. It-trattati ma jattux permess li kuna ħruċ tal-Eurobonds per eżentament. Immaġinaw li daw it-trattat u nistaw noħorġu għom daw l-Eurobonds xie jkun il-ħsib tijak fuq l-ħruċ tal-Eurobonds. Jien naħseb li l-Eurobonds jistaw ikunu parti minn strateġija koordinata sabiex noħorġu mill-kriżi. L-istrumenti tagħhom jirrappreżentaw rata ta' interess uh, kompetittiva għall-istati membri u naħseb huwa mod kif nistgħu nintervjenu fil-kriżi x'taħseb inti mhux dwar l-abbilta' illi inti tkun tista toħroġhom imma l-parir tiegħek li wieħed joħroġhom dawn il-bonds. Jien naħseb eh, diġà weġibt din il-mistoqsija l-aħħar darba li kont hawnhekk. Jien naħseb li l-Eurobonds ma jistawx jinħolqu sabiex jieħdu post id-dejn ta' xi stat membru partikolari. M'għandhomx ikunu strument li jagħti responsabilità lill-Unjoni għal uh, dejn ta' xi stat membru speċifiku li dan imbagħad imur kontra artiklu 23. L-użu tal-Eurobonds sabiex eh, jissostitwixxu u jassistu b'mod dirett fit-tnaqqis ta' dejn nazzjonali miex xaġa li nirrekomanda. Però l-aħħar darba semmejt ukoll li jekk intom taħsbu dwar il-programmi ta' investiment Ewropej illi Igawdu minnom l-istati membri mod ġenerali fostom l-infiqa l-infrastruttura fi dan program illi huwa separat mod komplet eh, mir responsabilta ta' dejn ta' stat membru. Dinja xaġa differenti, xaġa li nista' eh, nikkonsidra mhux ser eh, noġġezzjoni li nużaw dan it-tip ta' strument, u għat jistajajt l-European Investment Bank ikun jista joħroġ bond sabiex jifinanzja attivitajiet li li IB kun involut fihom fiħdan l-Unjoni. Dan it-tip ta' programm ikun jista jizdiet, jissaħħaf fi żminijiet ta' kriżi mill-lat ekonomiku. Ma jistax ikun hemm oġġezzjonijiet għal dan u jina ma nistax ma naġġezzjonax għal dan it-tip din it-tip ta' pożizzjoni ta' opinjoni, però ma nridx inħaltu mal-problema uh, preżenti ta' dejna nazzjonali f'ċertu stati membri. Grazzi ħafna, Sur Perez, Sinjora Perez. Grazzi ħafna, Sinjora President, Sur Gvernatur artiklu 23 paragrafu 2 tinsefx taf li ma paragrafet nirreferu għalih wieħed li ikun jaf eżatt xfih dan artiklu sabiex kun jisa interpretaħ Inti qed li ma tarax il-projbizzjoni Inti tixtieq li jkun hemm proibizzjoni fuq prodotti. Innistana ma jistax jifmu għalfej għanna din il-varjazzjoni kollha fis-sitwazzjonijiet. fl-agenda qawwija tiegħek inti li għandek numru ta' proposti u problema li għandna ili kollha se tisir f'bibien mal-luqa, wara bibien mal-luqa. U l-punt li inti ressaqt anka dwar kif immexxu finanzjari sabiex dawn ikunu utli għall-ekonomija reali u anka li jkun hemm dialogu mal-investituri, mal-mseba soċjali, dan kollu għani Jien mhux qed eh, nikkritika l-programm ta' Basel. aħna ma kenniex dan id-dibattitu pubbliku bħala bank tfakkir ta' Bank Ċentrali naħseb din il-ħaġa għandha ta' tolqtu. Inti għadek ukoll ma semmejtx semmejt xejn dwar dak li qed jgħid is-sur Trixxi dwar l-interess tal-ekonomija Amerikana. Inti xtejt dwar il-politika ta' kummerċ f'dan ir-rigward? Grazzi ħafna. Ħanispjega ir-repet bdejt u għat li għandek 6-7 minuti sabiex tara. Tajjeb wis. Jek tippermettu li nirrispondi bl-Ingliż. Għax nista' nkun kemm xejn aktar ċar. Il-Franċis tiegħi huwa kemm xejn imsaddad biex ngħidu hekk tajjeb. Dwar prodotti finanzjarji u autorizzazzjoni preċedenti ta' prodotti finanzjarji għaliex fuq dan kontet titkellem xek jina ma naħsibx illi hija xi ħaġa possibbli li nagħmlu dan. Hu l-CDSS pereżempju. Dawn meta twildu kif għad kienu dea tajba. ħadd ma seta' jbassar fil-bidu it-tip ta' użu illi umbat eh, kellna. Hija ħaġa diffiċli, nimni jiex il-kimika. Ma nafux ħaġa toperax jew le mill-ewwel. L-affarijiet ma kemm xejn aktar inċerti. Ma dan ukollu naħseb illi autorizzazzjoni fuq prodotti ma naħsibx li din hija xi ħaġa illi għanna namlu li huwa meħtieġ kif qed nipproponi issa inkluż situazzjoni fejn ma jistax ikollok Myron Scholes premju Nobel għalli għanna noqtlu s-suq ta' CDS unċal uwa lejn eh, xaħġa oħra kifat. Għal daqsant wara li l-autoritajiet jaraw illi prodott mux jaġixxi kif suppost u għet jieġi użat b'mod inġust għandu jkun hemm intervent, intervent bikri Dan is-swieq kien over the counter biex ngħidu hekk u kiseb 62 triljun fl-apiċi tiegħu. Dan kien proċess veloċi ħafna. U minn New York ħareġ fil-pubbliku li anka kottabilità fih dan l-istituzzjonijiet kienu importanti ħafna ma kellhomx ħin sabiex jipproċessaw it-tranzazzjonijiet kollha. Dawn kellhom kellu jkun hemm intervent fuqhom minn qabel meta kienna ħareċ li hemm problemi. Is-CDSs issejħu bħal issejħu strumenti finanzjarji tal-irda tal-massa. Intervent fino huwa meħtieġ imma mhux awtorizzazzjoni preċedenti fuq prodotti għaliex dawn eh, jagħmluha kważi impossibbli li tanalizzaw tara u seħnu jew le. Però hemm bżonn monitoraġġ ta' situazzjoni iva. Għandak li għandu x'jaqsam dak li jieġi preparat f'postijiet differenti kif semmejt fil-istati għaj. Inti għed kritika il-nuqqas ta' dialogu, eccetera, eccetera. l illum il-ġurnata, kollox huwa trasparenti, tista' tikseb id-dokumenti kollha u anka segwi diskussjonijiet li għaddejjin. U l-Kumitat ta' Basel ma joħroġ bliġiet dak li jagħmel fl-aħħar mill-aħħar il-Kumitat Basel, ġifieri f'termini ta' proposti, għandu jieġa dotat pala liġi mill pajjiżi differenti madwar id-dinja. U l-Unjoni Ewropea l istituzzjonijiet demokratiċi tagħha tagħmel dan anka grazzi għal qafas li għandna l daqsantu kumitat jaħdem fuq livell tekniku u jagħmel proposti. Mbagħad il leġislazzjoni ti tiġi preparata, eċetera, eċetera, u il-leġiżlazzjoni tkun tista' kon differenti minn dak li propon il-Komitat, il-Parlament jistebda l-affarijiet grazzi għal poteri tiegħu fiħdan dan il-proċess sabiex jibdel dak li propona l-Komitat fliġi. Fuq politika dwar eh, rata ta' skambju għal pajjiżi kbar jew zoni ekonomiċi kbar pa' zona euro il-bidla fil-politika tfisser li għanna eh, floating regime bis nsejħulu jekk għanna monita li hija eh, mijiex mhijiex fissa Mannix rata ta' skambju fissa, mannix firxiet, għana nemnu freġim ta' uh, floating exchange rate. U din jaħraġa adekwata għal ekonomiji gbar u zoni ekonomiċi gbar pa' zona euro. Għalla stant għanna ftit strumenti ta' dak li sejjaħt uh,